Mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous propose de commencer nos travaux. Mela kollegi, niproponi li nibdew il-xolijiet tagħna illum. Skużawni tal-li se nibdew tard, kellna laqa tal-koordinaturi li kienet twila kienet eh, neċessarja. Aħna Kellimna fuq il-konċiljazzjoni għal budget tal-2013 li huwa l-ewwel punt fl-aġenda tal-lum tal-lejla. Għanna aġenda pjuttost twila. Niprovaw eh, naġlu kemm nistgħu u niprovaw naħdmu kemm jista' jkun malajr u niprovaw meta nitkellmu ma mhux wisq. Rajtu bla dubju l-aġenda, U kien hemm xi kollegi li qalu illi xi punti nittrattawhom qabel ehm, flok ma nistennew l-ordni tagħhom. Però qegħdin lura. Allora rrid inkun żgur illi e, il-voti namluhom fil-ħinijiet predisposti. U mbagħad ċerti punti nistgħu anke namluħom qabel b'mod partikolari il-punt 9 u 10, e, Disa ta' Sur Alfonsi u 10 ta' Carvajo. Em hemm xi informazzjonijiet eh, orali x'ngħidilkom u jiena għandi eh, dawn l-aħbarijiet x'ngħidilkom. Inge Gressle li ma tistax tkun preżenti llum għax eh, edha taħdem fuq dossier importanti ħafna fisem il-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget u talbitni nitkellem floka fuq dak li għandu xaqsam ma' regolament finanzjarju. E, fuq il-problema tal-atti delegati. Testaħħa u għab u inglis Mela, fid-29 ta' Ottubru dan il-regolament għandu jaqla mill-ewwel ta' jannar tal-2013 flimkien mal-regolament finanzjarju għandu jidħol fis-seħ biss jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet la minnaħa tal-Parlament u laqas minnaħa tal-Kunsill f'perjodu ta' xaraj ta' notifika. U dana din hija l-ewwel darba illi il-komitati konġunti skont il-regola 51 jirċevu għat delegat għal biex jiskrutinaħ. Il-Signora e Gressli ma stax tkun fak maħna l-lum, pero talbitni ti komunika lilkom il-fatti, il-fatti li hija għanda dubbi fuq il-legalità tal-artikolu 21 tal-ARP. Il-regoli ta' applikazzjoni fuq il-pubblikazzjoni tal-ismijiet tal-beneficjari fil-kas ta' persuni naturali. Issa, fin-negozjati, il-Parlament insista fuq il-fatt illi mux biss il-reġun nat tnejn tal-beneficjarju għandha tkun ippubblikata, imma anki il-kontea, l-arrondissement bil-Franċis, Randkreis bil-Ġermanis, etc. Sotto territorju. Biex niċara l-punt, sen nitlob illi kunem laqa oħra tal-grupp ta' ħidma fin reg fi Strasburgu f-21 ta' novembru fuq dan is-suġġett u s-Sur Butarelli fl-imkien mal-Kommissjoni Ewropea, s-Sur Butarelli huwa <laughs> l-isem ta' ta' plejer tal-futbol, eh, le, <laughs> eh, eh, li huwa fl-IDPS se iktar pariri fuq il-kwistjoni. Jekk aħna għanna niddeċidu nres oġezzjoni nistaw nivutaw l-iktar tard fit tlieta ta' Deċembru. U dana ifisser il illi nkunu nistaw nieħdu vot fl-imkien mal-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget u nistaw namlu mozzjoni rizoluzzjoni fu dawn l-audizzjonijiet biex naraw għanna għalda stant 8 eh, tijem, 10 tijem. E, Tajtkom l-informazzjoni eh, issa u nimxu b'dan il-mod. Fuq dak li għandu xaqsam ma' lingwi disponibli kienem incident kien hemm xi kabini ma kienux qed jaħdmu, ma qed nara issa kollha qed jaħdmu il-kabini eh, tal-interpreti u nistgħu nkomplu mingħajr problemi. Il-web streaming ukoll qed jaħdem. Issa fuq dak li għandu xaqsam għal approvazzjoni tal-minuti tal-laqat preċedenti nixtieq eh, niproponi għal provazzjoni ġida il-minutes ta' 18 ta' ottubru biex najdu illi il-votazzjoniet fuq il-fond ta' solidarieta kienu votazzjonijiet ta' orientazzjoni politika u mhux ta' approvazzjoni formali ta' żewġ testi. U l-lejla aħna se nivvotaw formalment fu biex u legalment biex napprovaw dawn id-dokumenti. U ma stajniex namluħ fil-fat qabel ma e, ikun e, e, esprima ruħu l-Kunsil u fil-fat il-Kunsil jumejn ilu tkellem fuq dan il- punt u aħna issa nistgħu nivutaw legalment fuq dawn it-testi. Xi oġġezzjonijiet fuq din il-bidla eh, fil-minuti ma nista' nistgħu ngħaddu għal punt numru 4. ċoe il-sitwazzjoni li qegħdin fiha wara il-riżultat negattiv tal- eh, konċiljazzjoni tal-budget tal 10 ta' novembru. Se, prolonge jusqu'à mardi soir. Euh... Il-negozjat e baqa sa tlieta flaxija, però ma wasalniex, xorta ma wasalniex għal ebda riżultat. Allora, nidu najdu biss li il-konċiljazzjoni fallit. Issa, jina mux se noqot nirrepeti il-kondizjonijiet illi saru sa eh, eh, li sar fihom il-negozjat. Għaliex pratikament il-membri kollha prezenti segwew kollox kienu anki eh, operaturi biex najdu e kienu anki membri ta' delegazzjoni parlamentari fil-konsultazzjoni fil-negozjat tafu eżattament ġara u rajtu x'dikjarazzjonijiet kien hemm minn kull naħa anki fost, fostna ħafna minkom għamlu dikjarazzjonijiet politiċi li ħassejtu li kelkom tamlu. Qabel ma nagħti il-mikrofonu lil eh, rapporteur se nagħti prezentazzjoni asira fuq il-perspettiva futura li għanna u x'nistgħu nagħmlu biex nippreparaw ruħna fil-futur. Aħna qegħdin f'sitwazzjoni li issa ma kienx possibbli nirrispettaw eh, l-iskadenzi skont it-trattat biex nadettaw nadottaw il-budget ta' sena li d-dihla. Għax kienem blok, imblok politiku fuq il-metodu ta' pagament tal-ispejjes. Ħlasijiet ġifiri illi parzialment saru, pero jridu jiġu Eh, rifużi mill-Unjoni Ewropea u li rigwardaw l-2012 u jridu jiġu. Din ir-rifużjoni għandha ssir sal-aħħar tal-2012. Issa mill-bidu net il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew kienet ċara ħafna. Il-Parlament fakarna illi is-sena li għaddiet meta aħna adottajna il-budget tal-2012 aħna konna nafu għax il-Kommissjoni għaltinna, aħna konna nafu li konna qed nieħdu dan is-sogru illi mbagħad matul is-sena il-ħlasijiet mhux se jkunu biżejjed biex inkunu nistgħu nonoraw eh, nonoraw l-ispejjeż eh, mod spaċjali eh, fuq il-fondi soċjali u biex namlu rifużjonijiet ta' spejjeż li wara kollox Eh, dawn huma spejjeż li saru mill-amministrazzjonijiet reġjonali, nazzjonali, mm, uffiċjalment mill-Istati membri u regolament finanzjarju jobbliga l-Unjoni Ewropea li tagħti lill-Istati membri dawn il-flejjes fi żmien ta' xarej. Issa biex aħna nilqaw kontra dan is-sogru, e, b'inizjattiva tal-Kunsil stess aħna konna Eh, temmejna il-ftajim fuq l budget tal-2013 bi ftajim konġunt minn żewġ istituzzjonijiet li nimpenjaw roħna f'kas ta' noqas ta' dawn il-ħlasijiet illi nitolbu il-Komissjoni Ewropea illi tippreżenta immedjatament eh, proposta ta' budget Eh, u il-Parlament il kunsil se jeżamina dan il-budget mill-aktar kmini possibbli. Issa, f'Ottubru ndunajna illi pratikament dawn il-ħlasijiet għal ħafna minn dawn il-programmi Ewropej eh, speċaw kien hemm 8 biljuni u tlieta għal fondi strutturali ta' kożjoni illi suppost eh, issir e, għall-istati membri u hemm xi mijiet ta' miljuni għal programmi ġestiti mill-Kummissjoni Ewropea. Illi għandhom iwaslu għal ħlasijiet 45 ġurnata wara illi tiġi prezentata l-fattura, għal daqstanta automatikament Eh, hemm il-multi xi tħallsu għal fatt li ma jiġix rispettati għall Erasmus, għall long life learning, etc. Is-sena li għaddiet il-negozjat kien komplikat ħafna fl-aħħar minuta speċjalment imħabba fil-fatt li iċ-ċifri tal-Kommissjoni Ewropea fuq il-bżonnijiet tal-aħħar ta' sena fuq il-bżonijiet ta' dawn il-ħlasijiet ġew ikkontestati minn xuħut mill-Istati membri. U għalda stant aħna konna proponejna illi naħdmu f'kondizjoni taħjar din is-sena billi niftemu uh, fuq kif se nevalwaw il-bżonnijiet ta' dawn il-ħlasijiet għal eh, l-aħħar tal-2012 biex nevitaw li konna noqogħdu negozjaw il-budget tal-2013 bl-istess problemi u konfużjoni teknika. Il-konfużjoni teknika ma kien ma kienieċ prezenti din is-sena u mxejna tajjeb ħafna. Però e, sibna roħna f'sitwazzjoni e, li ma stennejniex għal-inqas mux minna ħatijaj, ċoħe illi lebda delegazzjoni u dan eh, ġeltom e delegazzjoni nazjonali, 27 delegazzjoni jajdu da. Lebda delegazzjoni ma, ma kontestat publikament din is-sena il-ċifri tal-Komissjoni Ewropea. U dan eh, nħaf nfaħru għal il-Komissjoni Ewropea fuq da. Imma dawk il e kien hemm delegazzjonijiet illi eh, formaw minoranza ta' blok illi qalu illi ma setaw xieħalsu għal daqstant iċ-ċifra illi huma se jaċċettaw biex iħallsu bħala integrazzjoni tal-bilanċ tal-2012 jidependi mir-riżultat tan-negozjati fuq il eh, fuq l-2013. Issa din hija pożizzjoni illi aħna mill-bidunet konsidranija illi ma nistawx naċċettawa. Il-fatturi illi ġew accettati iridu jiġu mħalsa. U biex in e- e- u l-attitudni ta' dawn l-istati membri uh, huwa l-istess ta' dawk il-kommerċanti li ħalsu bil-karta ta' kreditu e jihdu il-merkanzija umba imorru l-bank u jgħidu li ma jridu xieħalsu e, jopponu għal-ħlas għax jgħidu li e, din situazzjoni assolutament li ma nistawx naċċettaw. Minkejja l-isforzi kollha anki minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea fil-rwol tagħha ta' faċilitatur ta' negozjati u minkejja l-isforzi tal-presidenza ta' ċipru, aħna il-nix imbidlu il-pozizjoni ta' numru suffiċenti ta' delegazzjonijiet nazjonali biex inkunu nistaw niddiskutu bat il-kontenut reali tal-konċiljazzjoni, tal ċoħe il-bilanċ tal-2013. Dana, sempliciment grazzi għal fatt li Il-Parlament insista, u aħna kontenti b'da, irnexxinna nieħdu vot tal-Kunsill fuq il-budget ta' rettifika numru 5 fuq il-Fond Ewropew ta' Solidarjetà għal a favur tal-vittmi ta' terremot e tal-Italja e, fl-Emilja Romagna U grazzi għal dan il-vot, issa se jkun possibli nivutaw, naprovaw il-budget eh, ta' rettifika tal-komitat tal budgets Mela, situazzjoni għadin issa. L-iskadenzi skont it-trattat ġaddew. Il-proposta inizjali tal-Kummissjoni mm, ma ġiex aċċettat aċċettata. Għal daqstan issa l-Kummissjoni se jkollha tippreżenta abbozz ġdid ta' budget. Issa din is-sitwazzjoni hija l-istess sitwazzjoni li kellna sentejn ilu għal raġunijiet differenti. E, sentejn ilu e, ma, ma kienx imħabba ċifri illi aħna kellna din is-sitwazzjoni. Imma rajna irrida u l-koordinaturi ikkonfermaw għaloħ anki publikament eh, waqt il-konċiljazzjoni u għadnieh anki mal-medja u anki il-rapporters kienu preċizi illi l-intenzjoni tagħna hija illi namlu ġestjoni ta' situazzjoni fl-istess kondizjoniet u bl-istess spiritu kostruttiv billi nirrispettaw l-istess skadenzi ta' sentejn ilu, ċoħe li jirnexxinna naslu għalf tejn qabel l-aħħar ta' sena u namlu vot waqt il waqt Deċembru biex inkunu nistaw eh, nibdew l-2013 bi budget veru tal-komunità. Pero dan jfisser illi irridu nkomplu biex xogħlijiet li ġabdejna. Imma il-metodu ta' ħidma issa huwa daqsxejn waħda differenti meta nqabluh ma' dak illi sissa kellna. E, Nipruvaw nagħmlu namlu kull ma nistaw biex il-abbozz ġdid tal-Komissjoni Ewropea, proposta ġdida, tinkludi xewqiet ta' żewġ ferat tal-autoritajiet ta' budget kif ġi espress mill-voti mill-emendi tal-Kunsillu mill-Parlament. Ħafna minn dawn l-emendi ma jaqblux fl-imkien dan eh, nafuħ. Imma nafu u koll għax aħna għanna dejjem kuntatt illi hemm ħafna punti illi fuqhom nistaw in eh, ners daqsxejn lej xulxin U eh, dana jiena għattu li l-presidenza ta' ċipru li l-Kommissjoni b'mod pubbliku eh, illi eh, inkunu nistaw namlu dawn il-bidliet. Jiena najdu publikalment, nirringrazzja l-rapporteurs, l-kollaboraturi, anki jiena se namel kull ma nista biex inkunu nistaw nal-u għabel l-skadenzi nalqu qabel l-iskadenzi. U għal daqstant il- il-Kommissjoni għandu jkollha eh, ċertezza li il-proposta li ħati prezenta se jkollha ftehim politiku minn qabel. U dan għal raġunijiet li rigwardaw responsabilitajiet differenti tal-istituzzjonijiet. ċoj il-Kommissjoni tħoss illi huwa hija responsabilità tagħha li tippreżenta fuq xi eh, linji tal-budget pożizzjonijiet illi Eh, illi illi esprimu pożizzjonijiet politiċi importanti. Jafu li mhux se jkun hemm ftehim imma iridu eh, jipprezentaw pubblikament biex jieħdu responsabilitajiet tagħhom pubblikament. Allura rridu inkunu nafu minn qabel kif se nimxu, kif ġara sentejn ilu. Il-Kummissjoni tippreżenta proposta ta' budget, aħna nafu li ċerti punti ma nistawx naċċettawhom aħna bħala Parlament, Però eh, irnexxilna umbat xorta niftemu mal-Kunsill, irnexxilna niftemu mal-Kunsill u naslu għal emendi biex wara għabbażi ta' din il-proposta ġdida tal-Komissjoni, naslu għal biex nivutaw minnaħa tal-Parlament u tal kunsill għari wieħed minnajr ma jkun hemm bżonn ta' konċiljazzjoni u ta' trilogu. Biex bekk inkunu nistgħu nirrispettaw l-iskadenza tal-aħħar ta' sena. U din hija sitwazzjoni li qegħdin fiha llum. Aħna barra minn hekk eh, preparajna anki kalendarju bejn tliet istituzzjonijiet. Il-President Mavrojanni sul-Kommissarju Lewandowski se nintaqgħu nhar it-tnejn Mm, biex nitkellmu fuq il-kalendarju, però għanna kontatti anki bit-telefon minar mm, naturalment ma nqisu anki l-mezzi eh, ta' komunikazzjoni moderni. Sta nixtieq inkun naf jekk il-rapporters eh, iridu xi jgħidu xi ħaġa biex jintegraw dak li Le mela peress illi għanna unek prezenti direttur ġenerali, sur direttur ġenerali, tista tajdinna xinu jiġri l-Komissjoni Ewropea kif ti konsidra la farijiet il komissjoni Grazie, President. Nishtiq infakrek li il-DIB numru 6, l-abbozz ta' budget amendatorju, li qed debattu bħalissa, xorta wahda għadna rridu nindirizzaw. Għal daqstant, huwa f'waqtu issa li l-Kunsill tal-Ministri jieħu pożizzjoni fuq l-abbozz ta' budget emendatorju sabiex bekk l-azzjonijiet nkunu nistgħu nieħduhom wara. L-abbozz ta' budget emendatorju qiegħed quddiemna, kif għedt u huwa importanti ferm li meta naslu għal pożizzjoni li ttieħdet mill-Parlament Ewropew li kienet ukoll fondamentali Nafu li hemm pressjonijiet kbar fir rigward il-pagamenti li jridu jiġu awtorizzati u mwettqa biex nżommu magħhom. Għaldaqstant naħseb li ddiskrivejt is-sitwazzjoni b'mod eċċellenti il-Kummissjoni qiegħda taħdem fuq abbozz ġdid ta' budget tal-2013 li għandu jiġi adottat lejn 23 ta' novembru. Nafu li l-ħin qed jafas, qed nagħmlu l-almu tagħna sabiex bekk kollox ikun imħejji u jidħol fis-sessa dakinhar. Dan xi fisser? Ifisser li ma tantx għandna ħin għad dispożizzjoni tagħna sabiex ninnegozjaw u sabiex nilħqu ftejm bil-qoddim għal-plenarja ta' Deċembru. Fil-fatt ser ikonna il-ġimma ta' wara 23 ta' novembru biex naħdmu ġifiri 5 tijim ta' ħidma biss. Sabiex nilħu ftajim. Issa fir rigward il-metodu ta' ħidma, jiena naħseb li għamilt sommarju tajjeb ħafna ta' situazzjoni kif inhi. Huwa essenzjali li nagħmlu l-almu tagħna da kollu possibbli biex niżguraw li tliet istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jikkoperaw flimkien mill-iktar qrib possibbli, dejjem fir-rispett tal-pożizzjoni ta' kull istituzzjoni ovvjament. Iżda mbagħad importanti wkoll li nippruvaw insibu punti komuni, bażi komuni bħalma kien il każ numru ta' snin ilu. Dan għenna biex nwittu t triq sabiex naslu għal-ftejm mill-aktar fis possibbli. Dak kollox min-naħa tiegħi, Aziz President, li lin mill-introduzzjoni eċċellenti għal dan is-suġġett li għamilt inti. Jiena nserraħlek rasek li tistgħu toqogħdu fuq l-appoġġ tagħna anke għal budget għal 2013 biex jasal fil-ħin. U bekk nevitaw il-konsegwenzi korroħ ħafna tal-provisional 12. Grazzi ħafna. Għandi xi mistoqsijiet supplementari iżda l-ewwel sur Hartong li talab għal-kelma. Grazzi, President. Flimkien ma' Sur Schulz, dawn l-aħħar rajna li xi stati membri qegħdin jirrifjutu jirrifjutaw li joħorġu 9 biljun euro 9 miljun euro zejda għal budget. Dan xi fisser? Ifisser li jkun hemm impatt fuq il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond Strutturali, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Kummissjoni għamlet żewġ żball fl-opinjoni tagħna. L-ewwel nies ħarġet impenji żejjed speċjalment fir-rigward pajjiżi tan-nofsinhar u tal-vant tal-Ewropa, imbagħad wedow li ħajħalsuhom u mbagħad ippruvaw jużaw flejjes għal anijiet li ma kinux maħsuba lihom fil-bidunet meta nħarġu daw il-flejjes. Mhux ħtija tal-istati membri li qed jirrefjutaw dawn il-biljuni ta' euro żejda issa biex ma jistax ippumpjawhom mix-xejn, imma ċ-ċittadini Ewropej fl-aħħar mill-aħħar li ħajħalsu qares ta' dan u ma nafux kif ħajn jirnexxinna nġibuha żewġ din il-kwistjoni għal daqstant irridu noqogħdu attenti. Grazzi, Sur Hartong. Dan huwa punt fejn aħna ma naqblux u jiena gburi ta' dan. Salvador, tixtieq tirreaġixxi minnu fih għal dan? Nista' Komissjon de Presupuest. Iva, f'dan il-Kumitat tal-Budget aħna eh, nlaħqu ma' ħafna affarijiet u naċċettaw ħafna stqarrijiet li ma naqblux magħhom, iżda Sur Hartong naħseb li din mod partikolari li għadek kemm għamilt ma taplikax u nitolbok tirtira dak li għadek kem Ja, Monsieur Hartong ne veut pas. Sur Hartong ma jixtieq jirtira dak li qal. Sur Hartong, Sur Hartong huwa gburi li ma jħallas għal kontijiet li huwa affirma li u qabel li ħajħallas. Qiegħed waħdu hawnhekk. U bissa tiżomm din l-istqarrija. Dejjem fuq l-istess punt tixtieq titkellem? Jgħid il-President. Għandi s-sur Xurjan fuq l-lista jekk jogħġbok. Grazzi President, nixtieq nkun aktar pożittiv minn dawk ta' qabli. L-ewwel nett nixtieq naraf li il-rapporters ma talbux għal-kelma u dan ifisser li prezentazzjoni tijak hija appoġġata bisħieħ min naħa tar-rapporter stess u naħseb li aħna wkoll għandna nappoġġawhom. Punt li ħassibni l-iktar huwa marbut mal-imġiba u t tattika li qed tadotta l-presidenza. Jiena minix daqsek naqbel miegħek li dawn l-istati membri li qalu li mhux lesti iħallsu għal dawn il-pagamenti huma dawk li huma ħatja għall isfaxxar tan negozjati. Il-Parlament kellu pożizzjoni ċara, inti dan spiegajtu nhar il-ġimgħa b'mod ċar u aħna appoġġajnieh fil-laqgħa ta' tħejjija. Imbagħad x'inhu huwa l-pass li jmiss? Il-Kunsill ħareġ pożizzjoni oħra. Mhix neċessarjament se jaċċettaw dak li qed ngħidu aħna. Mbagħad ikollna żewġ pożizzjonijiet ċari. Din hija eh, xogħol il-Presidenza li jippruvaw isibu soluzzjoni bejn iż-żewġ għażliet differenti. Iżda ma kienx hemm l oħra għal dik li semmejt inti, għalhekk ma kienx hemm votazzjonijiet fih dan il-Kunsill għaliex mingħajr pożizzjoni ċara tal-Kunsill li tkun kontradittorja ferma l-pożizzjoni tagħna diffiċli u forsi possibbli nsibu eh, kompromess, imma diffiċli u impossibbli li jkollok kompromess mingħajr ma jkollok xej fidejk. Għalhekk il-problema hija din, ser jiġri fil-trialogi u negozjati li jmiss. Jekk din l-imġiba li ma jkunx hemm votazzjoni fil-Kunsill, li ma jkunx hemm pożizzjoni fil-Kunsill, nibqgħu hekk. Jekk dan jibqa' jiġri ma nkunux nistgħu nsolvu l-problema u dan ifisser li rrid ikollna xi tip ta' messaġġi ma nafx bliema mod iżda b'xi tip ta' votazzjonijiet jew deċiżjonijiet li jittieħdu u anke stqarrijiet illum f'din il-laqa. Biex bekk ikonna rida tajba u ngħidu espressament din li rridu nsolvu l-problema. Memx dubju li dawn id-9 miljoni eh, biljuni rridu jitħallsu, rridu naraw liema riżorsi u meta forsi, imma memx dubju li dawn il-flejjes irridu jitħallsu jitħalsu għaliex miex nefqa addizzjonali iżda d-dinja dak li għadna sena ilu li dawn il-flejjes mhux ser ikunu biżejjed. U jekk hemm xi ħadd jista' jifhem eżattament x'inhi differenza bejn impenn u pagament, Ma tkunu sorprizi li xi kultant il-pagamenti ma jkunux biżejjed tal-impenju li nkunu ħadna. Dan huwa dak li għandna qudiemna mbagħad ikollek il kunsell u l-Parlament Ewropew li huma li jaħdmu flimkien fuq dawn l-affarijiet irridu jiftehmu eżattament. Dan id-dibattitu li għanna qoddimna nemmen li għanna bżon flessibilta minn ħatana biex nsibu soluzzjoni teknika u fl-axar mill-axar huwa fatt li l-impenni li ħadna irridu jitħallsu. Dan qed jistennew minna ċittadini Ewropej. Għalhekk, Sur President, inti kollok iktar talenti milli għandek, inti għandek talenti estremament, imma tittimxi lejn biex tamel tajjeb għal presidenza li ma tantx atturi wisħiliet. Grazzi. Personalment nixtieq nirringrazzjak jgħid il-President, imma politikament ma nistax naqbel miegħek f'dak li qed. Il-Presidenza għamlet sforzi kbar u aħna għandna bżonn il-Presidenza u nafdawum. Goran, biex insaħħaħ dak li qal Lazlo Surjan propju fuq il-konflitt li kellna. Jiena fkont f-11 il-negozjat tal-budget, din 11 il-darba, u għatma esperienzajt din is-situazzjoni qabel li hija situazzjoni unika. U kemm xejn stramba għaliex eżattament bħalma deskriva l-kollega, il-Kunsill mill-bidunet talab biex ikun hemm livell baxx ta' pagamenti u bħala kondizjoni assoluta biex ikun hemm qbil fuq il-budget tal-2012. Dan kien ċar, aċċettaw bażikament il-livell ta' impenji tagħna iżda l-kundizzjoni l-anija kienet livell baxx ta' pagamenti u dan għadnilhom mill-bidunet u anke l-Kummissjoni skużawna għadnilhom dan mhux ser jaħdem fl-aħħar mill-aħħar iżda xorta waħda dan kien dak li riedu. Fl-aħħar mill-aħħar imbagħad nġalu għam jaqblu fuq stqarrija konġunta u jekk ikun hemm żball, jekk ikun hemm sottovalutazzjoni imbagħad il-Kummissjoni tippreżenta l-abbozz ta' budget emendatorju. Kummissjoni qablet, konna nafu diġam li dan ser jiġri u fl-axar negozjati qabel tan li kon prezenti għalihom il-pagamenti tqisu bħala xi tip ta' riżultat tekniku awtomatiku tal-impenni. Issa jekk inti tagħmel impenn, il-natura tal-impenn stess tfisser li inti qed tagħmel kuntratt, għandek proċedura ta' tendering tal-offerti u inti ħatamel xi ħaġa li kollok li tkun torbot legalment biex tħallas fl-aħħar mill-aħħar. Isek qed tibni dar, tqabbad in-nies il-bennejja biex jibnu l-pedament id-dar u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar meta jispiċċa x-xogħol tgħidulhom m'għandekx il-flus biex tħallashom. Ovvjament dan joħloq disgwid kbir anke legali u ma jistax ikun li naċċettawha. Issa, l-istati membri jekk iridu naqsu l-budget għax jasbu li l-budget Ewropa huwa kbir wisq, dan irridu jagħmlu fin-negozjati tal-qafas finanzjarju multianwali u rridu jagħmlu ukoll fir-rigward l-impenji għaliex l-impenji huma sinjal biex nimxu l-qudiem bil-proġetti, bil-proċeduri ta' tendering, ecc. Jien ma nirrikmandax li nagħmlu dan, anzi, imma jekk irridu jagħmlu dan irridu jattakkaw l impenni l-pagamenti, l-impenju mhux il-pagamenti. il pagamenti Dan japplika wkoll għall kummissjoni jekk jaqblu ma' din il-pożizzjoni, iżda jien nixtieq li nafnu issa stess għax anke jekk issolvi sitwazzjoni fir-rigward l-abbozz ta' baġit emendatorju numru 6, xorta waħda ħajkonna l-istess problema fl-2013 għax nistaw naraw li wieħed mill-pożizzjonijiet tal-Kunsill huwa li jnaqqas il-pagamenti anke għal budget tal-2013 u din hija waħda mill-affarijiet li rridu niddiskutu. Rajna proposta ta' kompromess ma nafx jekk ġiċ reklamata, eccetera, iżda informalment, għot n l wisq. Rajna proposta tal-Kommissjoni u naħseb li wisq baxxa meta mqabla mal-pagamenti tal-2013, ser namlu għalek biex nevitaw li nerġgħu ninsabu fl-istess sitwazzjoni bħal din fl-2013. Il-Kummissjoni tista' tgħid xi ħaġa dwar x'inhu maħtiġijiet lilin mill-abbozz ta' budget emendatorju numru 6 kemm għall-2012 kif ukoll għall-2013. Naħseb li dan ikun utli kieku. Il-President. Grazzi, Goran. Eider. Grazzi Presidente. La verdad que a una ya... Grazie, President. Isna qegħdin f'xifin ta' fantaxenza hawnhekk irridu nqogħdu niġġustifikaw il-pożizzjoni tal-Parlament, u mbagħad naraw se jagħmlu l-Istati membri u nispjegaw l il-kontijiet irridu jitħallsu. Qatt ma ħsibt li ma bsart li nistgħu naslu satant u naslu f'din is-sitwazzjoni, l-Istati membri qablu li jagħmlu l-impenji, impenjaw ruħhom għal ċertu programmi, għal ċertu proġetti, għal tenders, ta' ċertu kontratti, mbagħad bħala parlament spiega Irridu nħalsu, ma nistax nifhem, u hija assurda għala l-Parlament irid jispjega għala għandhom iħallsu, hija ovvja. Aħna nafu li l-ħinet jafas, ħana nipruvaw nagħmlu l-almu tagħna biex naslu għal ftehim u naf li fl-aħħar snin meta ma stajniex nelħqu ftehim. Aħna ġeneralment xorta waħda irnexxinna nilqgħu bażi ta' proposta ġdida minn naħa kummissjoni u mxejna ħarir. Iżda din id-darba s-sitwazzjoni hija kemm xejn differenti għaliex din id-darba ma għadniex niddibattu il-budget tal-2013 għaliex ir-rekwiżit tagħna kien il-Kunsill irid jasal ftehim magħna fuq l-abbozz ta' budget eh, emendatorju numru 6. Tamel sens li ma tibdix tiddiskutu l-budget tal sena d-dieħla qabel ma ntemmu l finanzi ta' din is-sena. Għalhekk nittama tas-sow li nistgħu nimxu l-qoddim. U jiena ċert li nħanamlu l-almu tagħna hawnhekk fil-Parlament Ewropew biex dan ikun il-każ. Iżda xtaqt tintenni li nistqarru l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew dan ma nbidilx baqa l-istess, aħna ma bdinniex il-pożizzjoni tagħna viżavi il proposta tal-Kummissjoni kif ukoll fil-appropriazzjonijiet tal-pagamenti m'hemmx tbassir, m'hemmx projezzjonijiet ġodda u ma kienx hemm tibdiliet fil-qada kurrenti tan-negozjati. Il-appropriazzjonijiet tal-pagamenti li aħna penjajna ruħna għalihom il-pagament ovvjament rrid ikun fuq l-istess livell u fl-aħħar mill-aħħar meta nagħtu ħarsa lejn id-dokument li tressaq nhar il-ġimgħa li għaddiet għall-aħħar konċiljazzjoni kien hemm bidla għal livell ta' pagamenti. Il-livell li ġi propost kien zida ta' 2.4 biljuni addizzjonali. Il-pagamenti sospiżi li eh, għarfuna dwarhom minn ġimgħa li għaddiet iridu jgħaddu għal budget tas sena d-dieħla. Aħna ma rridux noqogħdu nidħlu u nqogħdu nfetqu fuq dawn id-dettalji u għalhekk ma nix nitilfu l-istampa ġenerali x'inhi, irridu nżommu mal-pożizzjonijiet tagħna ma nċedux. Il-proposta tal-Kummissjoni fir rigward l-appropjazzjonijiet tal-pagamenti huwa livell meħtieġ u għal daqstant nfakkarkom li dawn din il-proposta kienet ibbażata fuq id-data tal-2012 u bbażata wkoll skont il- ħsieb li l-pagamenti kollha tal-2012 kienu ser konna senżommu magħhom. Il-proposta korrenti tajt li kieku jkollna fondi biss li wasluna sa ottubru ta' sena d dieħla u mhux sa tmiem is-sena. Xaħ ħaġa oħra li diġà ntqalet hawnhekk l-istqarrija bil-miktub tant famuża li aħna nħorġu flimkien mal-Kunsill fejn jidher li hija xi ħaġa tal-fantaxxenza wkoll fl-aħħar mill-aħħar xi tfisser? Tfisser li aħna ngħidu li mhux ser inżommu eh, konformi mal liġi u hekk qed jippruvaw jimbuttawna l-Kunsill u nittama li nistgħu nimxu l qudiem biex negozjaw il-budget tal-2013. Ma rridux nidħlu f'nassa l darboħra biex niffirmaw karta li fija ngħidu li l-Kunsill ser jimpenja ruħu biex jistudja jekk hemm bżonn li jkun hemm bidlit fil-budget jew le. Jekk nafu li ħamisser ikunna fondi biżejjed biex naslu sal-aħħar tas-sena, allura nkunu diġà qed nitkellmu dwar il-ħtieġa li nadottaw budget emendatorju ieħor. U meta naraw dak li ġara din is-sena u r-rifjut tal-Kunsill biex japprova l-abbozz ta' budget emendatorju din is-sena, jiena niddubita wisq li l-affarijiet ħar ikunu aħjar is-sena d-dieħla ma tantx għandi fiduċa li l-affarijiet ser jitibu. Grazzi ħafna, jinti President, kollegi, dan dibattitu importanti, għandi ħafna smijiet fil-lista tal kellima tiegħi. Nħeġġixkom biex iżommu fil-qosor kemm jista' jkun nafu l-kol xinu l u l-argumenti u għalhekk nitlobkom iżommu mal-minimu tal-li tistgħu tajdu. Andreasen, onorevoli Andreasen. Grazzi, President. Fil-waqt li naqbel li l-invoices irridu jitħallsu f'kwalinkwa organizzazzjoni fid-dinja qabel ma tħallas l-invoices tiżgura li s-servizzi u l-proġetti tassew twetqu. F'dan il-każ, maħniex ċerti li dan huwa l-każ għaliex l-invoices qegħdin jiġu mitluba madwar il-Ministeri kollha fil-Stati membri biex bekk iżommu l-flejjes li kienu stabiliti fil-qafas finanzjarju multianwali. Għal daqstant, IVA irridu nħallsu l-invoices jekk l-invoices ikunu reali u memx evidenza bħalissa li dawk l-invoices li qegħdin jgħidu li rridu nħallsu huma reali. Waħda mill-evidenza tkun li setturi differenti qegħdin biħġarhom jitolbu l-flejjes jien t nara ħadd iħan baqwis għal flejjes fl-ebda stat membru għal fondi Ewropej. Jiet nara li kulħadd qiegħed eh, jisħaq għal miżuri ta' austerità fl-istati membri, qed nara fi Spanja pereżempju jintefaw mitti għal barra tad dar tagħhom għaliex mhux qed mal-ħajja u ta' taħsbu li daw in-nies joqogħdu magħhom joqogħdu jaraw jekk il-programm tar Erasmus Mundus u xed jitħallas jew le, le ma jimpurtomx, għandhom affarijiet aktar eh, importanti li taħasbuhom. Aħna mħasbin dwar dawn il-flejjes, imma aħna rridu nistaqsu l-Istati membri x'għandhom bżonn għall-anijiet interni tagħhom. Irridu nżommuhom għall-anijiet nazzjonali biss. U għandhom nippermettu li jagħmlu dan l-Istati membri. Grazzi. Il-President. Signora Andreasen, F'dil kamra għanna nies li huma iktar kwalifikati minni u anki inti stess probabilment li titkellem dwar Spanja. Pajjiżi li inkludu tiegħek stess qegħdin jirrifjutaw li ħalsu 1.5 biljun euro lil Spanja. Dawn huma flejes tal-Unjoni Ewropea li huma dovuti l Spanja. U anki r-Renju Unit mhux qed imur kontra din iċ-ċifra. Wieħed punt 8 biljun euro mbagħad għall-Italja, 1.5 biljun euro għall-Polonja. Iżda ċertu nies, forsi dan mattux inti, jgħidu li dawn huma pajjiżi li mhux jieħdu l-affarijiet bis-serjetà, ma jien ħodhom bis-serjetà dawn il-pajjiżi. Il-Ġermanja taf 800 u jafuha 860 miljun euro il-pajjiżi l-oħrajn. Din hija s-sitwazzjoni. Jiena tlab lill-Ministeri u tlabtom lill-Ministri kienu hemm, staqsejthom dwar id-9 biljun euro, staqsejthom hawn xi ħadd li qed imur kontra l-korrettezza ta' dawn iċ-ċifri u tal-kontabilità, ħadd ma mar kontrihom, ħadd. U għalhekk, Sinjura Andreasin, is-sitwazzjoni li għaddejjem minna bħalissa turi fiċ-ċar li minkejja l-isforzi li aħna għamilna sabiex nivverifikaw x'inhuma ċifri u niżguraw li ma jistawx jiġu skreditati, xorta waħda għanna problema li għadha pendenti, mhux solvuta. U dan ifisser li għandna bżonn insibu soluzzjoni malar kemm jista' jkun biex naslu għal ftej maħari. Dan iddiskutejni fil laqgħa tal-koordinaturi u anke l-Kumitat tal-Budget Sedonja. Iva, l-esperienza tal-konċiljazzjoni tal-ġimma u anke ta' tlieta kienet diżappuntanti ħafna għaliex ma kienx possibbli li naraw kwalinkwa proposta min-naħa tal-Kunsill. Ma xejn. Aħna konna qegħdin hemm u ma stajniex naslu għal diskussjoni għaliex il-Kunsill ma setax jiprezentanna l-ebda pożizzjoni. Għalhekk konna qed naħdmu għabbażi li nqogħdu naqtaw x'inhija soluzzjoni. Ma naħsibx li dan huwa l-aqwa mod biex niksbu progress. Fl-istess ħin nixtieq nirrikonoxxi l-isforz tal-President u taż-żewġ rapporters li marru fil-bini tal-Kunsill anki tlieta fil-għaxija nilqa l-isforz tagħkom iżda dan ma sab lebda rispons min-naħa tal kunsill tistaj tiċċara l pożizzjoni iżda ma kien l lebda pożizzjoni appoġġata mill-maġġoranza kwalifikata tal kunsill kemm jekk hija aċċettabbli kif ukoll inaċċettabbli mill-Parlament. Għalhekk dan ma kienx dialogu, għadna mill-qedem u provajna naqtaw rid il-Kunsill. Għalhekk jiena ma tantx ħassejta li kienet sodisfaċenti l laqam Issa bħalissa għandi mistoqsijiet konkreti li nixtieq irressa anke l-Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni fejn ninsabu bħalissa. Il-koll qed nippruvaw nifukaw biex insalvaw il-problema għall bosta baġit emendatorju għall pagamenti pendenti tal-2012, dan huwa korrett tar raġunijiet li semmaw il-kellima qabli, mhux se noqgħod intennihom, iżda kwistjoni addizzjonali oħra trid titqajjem. Is-sitwazzjoni li nisabu fiha bħalissa hija kkawżata minn xi ħaġa li ħafna kemm euroxettiċi jew xettiċi biss ta' kwalinkwa tip ma setawx laqqas biss jobsru dwarha Jiġifieri l-implementazzjoni tal-programmi Ewropej verament kienu tajbin. Dan ix-xogħol ilu jsir għal ta' snin b'livelli baxxi ta' pagamenti mill-livell ta' impenni dejjem kien ibbażat fuq il-dbassir li l-programmi sa parti kbira tagħhom ser ifallu li l-beneficjarji ma jistgħux jużaw il-flejjes. Kolla, imma f'dawn l-aħħar tlieta erba' snin qed naffaċċaw sitwazzjoni li ma konniex lesti għaliha u xorta apparentement hemm stati membri ma jistgħux jaċċettaw mentalment u jniżluha li dawn il-programmi huma ta' suċċess li l-beneficjari tħarġu talmu u lesti implementaw dawn il-flejjes mod korrett u aħna mhux qed ikollna biżejjed krediti ta' pagamenti għal din ir-realtà. Din hija l-interpretazzjoni tal-oriġni tas-sitwazzjoni li sabu fiha. Sa ċertu punt, jekk aħna rridu nifittxaw ir-realtà fejn il-programmi Ewropej ikunu ta' suċċess, hekk irridu nagħmlu. Issa, fl-opinjoni tiegħi rridu nindirizzaw ovvjament il-budget tal-2012, imma xorta waħda rridu nżommu f'moħħna li rridu naħdmu fuq ix-xogħol tal-2013 u din hija l-mistoqsija li nressaq lill-Kummissjoni mod dirett. Qabel ma naraw l-abbozz ta' budget ġdid, biex naħdmu mar rapporters irritu ikollna la bozz ta' budget tal-2013. Irritu ikun realistiku kemm jista' jkun biex bekk nevitaw l-istess sitwazzjoni li terġa' tirrepeti f'Ottubru Novembru tal-2013. Għalhekk nemmen li m'għandniex inkunu taħt pressjoni tal-2012 biex imbagħad nevitaw ix-xogħol jerġa' jirrepeti ruħu u jkollna nagħmlu fl-2013. Mistoqsija konkreta oħra lill kummissjoni mbagħad fuq it-trasferiment globali li kellna wara waqfa tas-sajf, Settembru jew Ottubru. Ma niftakarx eżatt, imma niftakar eżattament u dan staqstejtu l-Kummissjoni fil-laqgħa tagħna bosta mill-pagamenti tal-Kunsill li ntużaw bħala line ta' krediti ta' pagamenti ma kinux programmi li fallow, programmi tal-Kunsill imma posponimenti. U għalhekk il-mistoqsija hija din. Dan ġi ehm, imdaħħal fil-kontabilità tqis naf li hemm stennija għal kuntratti ħarin, hemm kwistjonijiet u dettalji qed jiġu solvuti, imma dawn it-talbiet leġittimi ser jaslu naslu rebbijar, sajf ma nafx, imma nistaqsel il-Kummissjoni qed qisu dawn il kustjonijiet ukoll l-aħħar rimarka tija issa dwar ma nafx kemm nistgħu niddiskutu u salim appunt nistaw niddiskutu l-proposta li tqiset bħala kompromess ta' proposta, proposta ta' kompromess mill-Kunsill l-aħħar laqa li kellna, imma xorta waħda naħseb li l-abbozz ta' budget emendatorju xorta waħda fl-2013 ħaj sebuħ u jiena nistaqsi jekk dan u viabli jew le, jekk ix soluzzjoni realistika. Ma nafx jekk hix żbaljata u korreġuni jekk żbaljata, imma mhix prassi komuni li naħdmu b'bozz ta' budget emendatorju kmini fil-bidu tas-sena ħajkun impressjoni fuq il-Kummissjoni biex jerġgħu jallokaw il-flejjes iva jekk jistgħu jallokaw il-flejjes minn ġdid. Dan għandu jsir, imma għal darb'oħra l-aħħar mistoqsija li għand il-Kummissjoni xi tkun l-element dajjef tal-politika Ewropea li se tisfa vittma ta' dawn l-allokazzjonijiet mill-ġdid tal-flejjes. Min fejn ħad iħduhom il-fondi fil-bidu tal-2013. Jew din hija mossa ta' parsi li ma tistax titwettaq għaliex abbozz ta' budget emendatorju ma jistax jitwettaq fil-bidu tal-2013. Dak kollox minn ħati. Merci Sidonia. excellent question, très précis. Grazie ħafna Sidonia, dik kienet mistoqsija vera tajba. Issa għana Sur Govman. Grazzi ħafna ħana prova nitkellem fil-qosor, iżda mhux daqshekk faċli nitkellem fil-qosor, però l-ewwel net jiena naħseb li għadin situazzjoni li l-budget li aħna approvajna fil-Kunsill tas-sena 2005 ta' Diċembru kienet eh, meta kien budget meta l-kriżi kienet għadha tibda u l-impatt tal-kriżi fil-fatt wassal l ikbar problemi. Għana nafu li fl-istati membri s-soltu l-budgets ikunu għadin eh, jirranġawhom jekk ikun hemm situazzjoni ta' kriżi, iżda jekk ikun hemm pereżempju maġġoranza jew sa' xort waħda l-budgets qegħdin jitnaqsu, però jina naħseb koll li hawnhekk fil-każ tal-budget Ewropew m'għandniex każ normali tal- bħal budget eh, nazzjonali u rridu naraw aħna x'ħan għamlu din is-sitwazzjoni minħabba li qisna illi aħna nistgħu nibdlu l-budget kull sena iżda s-servizzi ma nistgħux nbidluhom u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar nispiċċaw sitwazzjoni diffiċli ħafna. li tieni ħaġa jiena naħseb illi fil-fema tiegħi rridu nagħmlu mill-aħjar nistgħu sabiex insibu kompromess. Naħseb illi wkoll kemm aħna għandu dokumenti qudiemu f'dak li nixtaqsam il-koezjoni qegħdin jintalbu 9 biljuni u fil-bit tagħna għandna 3 biljun euro, ġifieri hemm defensa ta' 6 biljun euro. Għal programm ta' iżvilupp rurali minn 3 biljun euro għandna 2 biljun euro biss illi huma fidejna, ġifiri għanna 25% għannu mux għedin fidejna il-Kommissjoni, ġifiri jekk kien veru illi huwa possibbli li naqsu 1.4 biljun euro mill-budget din naħseb kienet il-pożizzjoni tal-Kunsill, naħseb li aħjar jiena nħeġġeġ il-Kummissjoni sabiex jaħdmu iktar fuq dan. Minħabba li jekk aħna ma niftehmu fuq xejn, żgur li naraw li jekk aħna jkollna iktar protesti ħanċaqalqu id-dibattitu fil-ħdan l-MFF u dan ħajamel affarijiet ħafna iktar komplikati. Il-iktar ħaġa pożittiva hija li f'dak għandu x'jaqsam il-politika ta' koeżjoni, il-beneficjari ma batewx. Minħabba il-beneficjari xorta waħda rridu jitħallsu, relevanti jekk l-Unjoni Ewropea xħatat ir-rimbors jew le. Iżda dan huwa ċirku fizzjuż. Aħna naraw li eh, iktar ma jbatu l-pajjiż, iktar kuna minqas inqas ikun hemm flus investiti fil-baġit Ewropew. Rridu naraw eżattament il-Kummissjoni xa tipproponi, iżda jekk aħna nħarsu birriqa lejn il-budget li kien emendat għal eh, koezjoni dejjem ikun hemm tliet affarijiet importanti fosthom il-kompetittività. Iżda u l-konverġenza, iżda ma nafx għalfejn aħna din innaqsu il-budget taħtiġi ta' konverġenza, dan il-prinċipju reġa u kol tressa fidan diskussjoni tal-MFF mid direttura ġenerali tal-Kunsill. Però hemm mistoqsija oħra. Jiena fl-aħħar mill-aħħar nixtieq illi nsaqsi l-Presidenza biex jipprova jaħdem fuq kompromess. Jien ma naħsibx xi hija tifsira legali jekk n-nies li għandhom jitħallsu ma jitħallsux din il-kwestjoni ta' 1.4 biljun euro din hija daqsxejn diffiċli, però l ħaġa importanti hija li aħna jkollna nilħu kompromess. U nafu li minnajr kompromess, aħna nafu li aħna maħnix, jekk aħna maħnix għanħassu fl-ħar mill-ħar, aħna ħani għadanjaw xej. Grazie ħafna, Juan. Grazie ħafna, Sir President nitkellem fil-qosor minħabba li għaddej li ħin u għandna ħafna suġġetti x'niddiskutu f'din il-laqgħa, però jkolli ngħid li rrid nerġixxi għal dak li nitqal ta' sinjur Andreasen. Jiena verament kont sorpriż, ma stajx nemmen li widnejja wara illi tkellmet is sinjur Andreasen, imma nafx eżattament x'inhu l-punt tagħha meta titkellem fuq dawn il- eh, il konti folot jew li l-Kummissjoni mhux qed tagħmel xogħol sew jiena naħseb li dan it-tip ta' diskors imkien ma ħajwassalna. Naħseb li jekk aħna ninterpretaw traġedja personali bħala argument f'din is-sitwazzjoni ma nafx jiena. Xed tipprova tajt u tajt tisimlu għal-fat li aħna nistaw ma nistodisfawx l-impenni tagħna. Jiena naħseb illi naturalment is-Sinjor Andrea sen għandha toqgħod attenta ħalli ma titfax iktar fuq il-kontijiet u l-invoices u nixtieq nitkellem ukoll beda dak li qal u r-rwol tal-Presidenza jiena naf sur President li huwa parti mill-kompetenza tiegħek illi naturalment prova tħeġġeġ lill presidenza sabiex issib soluzzjoni, però jiena naħseb ukoll li meta jkollna kontradizzjonijiet fih dan il-kunsil stess. Huwa x-xogħol tal-presidenza li jippruvaw indirizzaw dan il problemi joħorġu bi proposti sabiex wieħed ikun jista' jelab dawn il-problemi. Jiena naħseb illi il-Presidenza għadha ma mlitux dan ix-xogħol għall problemi tagħna huma bil-ħlas għall-impenni. Dan huwa suġġett li ħin kollha din nitkellmu dwaru, però hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar proporzjonijiet tal-ħlas. Jiġifieri jiena nixtieq li nħeġġeġ lilek, Sur President, sabiex tħeġġeġ il-Presidenza sabiex toħroġ proposta għal kompromess. Grazzi ħafna Sur Maresa. Grazzi ħafna Sur President fil-qosor ħafna. U malaj jina nixtieq ngħid li s-soluzzjoni tista' tkun l-abbozz emendat tal-baġit aħna ftemna s-sena li għaddiet il-Kummissjoni ħad tippreżenta ċifri ġodda jekk hemm bżonn u l-Kunsill parlament ħajkkonsidrawhom ħalli jippruvaw jilqu ftehim bejniethom. Sfortunatament dan ma kienx il-każ, il-Kunsill għandha timxi mal-wedjiet tagħhom li għamlet, il-Konsil għandu jimxi mal-wedit li għamel u aħna rridu nfakrom bil-wedit li għamlunna. Jekk aħna jkonna eh, ċifri emendati l abbozz tal-budget emendat numru 6, aħna mbatt nkun nistgħu nkomplu nagħmlu analiżi taċ-ċifri u naraw illi jsir ammont ta' ħlas matul din is-sena, inkella aħna jkollna nagħmlu arranġament simili għal dak tas-sena eh, li għaddiet sakemm aħna jkollna l-abbozz tal-budget emendat numru 6. Tajjeb, grazzi ħafna, eżis kollegi, jena nishtiq nżid ftit kummenti għal dak li ntqal. Mela, aħna qegħdin naraw li għandna daqsxejn ta' problema f'dak li xaqsam l-organizzazzjoni sewwa. F'dak li xaqsam ir-rapporter sanna Giovanni u Francesca. Intom organizzajtu laqat mal-kummissjoni issa u nofsinhar, però xorta waħda tixtiequ tivvotaw xort sewwa, sewwa nifhem tajjeb mela Ħa' nivvotaw l-ewwel fuq eh, il-budget emendat numru 5 daqs kemm importanti dan il- eh, l-abbozz tal-budget għalikom bħala Taljani. Mbagħad intom tistgħu tazdu jew tibqgħu għawek għal bija tal-votazzjoni jew nkella tmur issa biex tattendu l-laqgħa tagħkom minħabba li aħna qisna din naħdmu għawek pal House of Commons, jiġifieri li jekk aħna nitilfu membru minnaħa ta' xelluk u membru minnaħa ta' l-emmin, xurtu ħada jkollna bilanċ, ġifiri mux ħajkollna problemi, sowa. Taqblu għad il-proċedura, sowa wis, mena issa nishtiq li nikkonkludi billi nirringrazzja l daw kolla li tkellmu matul dan id-dibattitu u nishtiq illi ngħid dan li ġej. Jiena nixtieq illi eh, nkellem eh, l-direttur ġenerali dwar dan il-punt u kif konfermajna sa l-Kummissjoni taħdem fuq abbozz ġdid tal-budget huwa fl-interess tagħna lkoll illi aħna jkollna riżultat skont Lisbona illi jkollna abbozz tal-budget illi aħna ħejjin tajjeb u aħna nafu minn qabel nkun nafu minn qabel li ħadda ħajkun adottat. Kif qedtu intom kulħadd irrid jassum responsabiltajiet tiegħu u nafu li hemm numru ta' proposti illi saru minnata l-Kummissjoni u l-Kummissjoni għandha tibqa' toħroġ bi proposti minkejja l-fatt li dawn proposti mhux ħajkun aċċettati. Però sa fejn tista' il-Kummissjoni tista' tkun sforzata f'sitwazzjoni bħal din. Aħna rridu nkunu nafuħ minn qabel dan, ħalli nkunu nistgħu naslu l-konklużjonijiet li għandna bżonn naslu għalihom bħala riżultat tal-ftehim jew nuqqas ta' ftehim mingħata tal-Parlament u Kunsill. Jiena xinejt ukoll li dwar Eh, pożizzjoni tal-Parlament hekk kif jiena għedt fit trilogu li kien li seħnar it-tnejn u hekk kif nista' nerġa' ntenni jiena u hekk fil-pubbliku quddiem il-Kumitat tal budget il-dokument in-non paper illi ressa resqet il-Kummissjoni li kellha kell maħsuba li tkun kompromess u din tresqet il-ġimgħa nofsinhar aħna naħsbu li dan huwa dokument ta' ħidma bażi għal iktar Eh, diskussjoni. Aħna ma naċċettawx kollu kemm dan id-dokument ta' ħidma, però naċċettaw bħala bażi għal iktar diskussjonijiet. Jiena ukoll fil-fatt ma nafx il-Kunsil xaħseb dwar dan id-dokument, però aħna minn ħadd l parlament hekk ninterpretaw dan id-dokument. Issa, jekk intom ħaterġu tmorru lura eh, bil-proposta l-budget din il-dokument bħala bażi ta' ħidma ta' diskussjonijiet, din aħna nistgħu naċċettawha. Jekk dan id-dokument ħajtieħed bħala l-bażi tad diskussjoni tagħna, naturalment dan jifisser illi l kummissjoni mbagħad tkun tista' tibda taħdem fuq din il-bażi tad dokument, jiġifieri taħdem fuq dan mhux fuq il-proposta oriġinali. Wara kollox irridu nżommu f'moħħna illi apar bejn il-proposta li għandna bħalissa fidejna ta' nhar il-ġimgħa u dik il-proposta oriġinali kien hemm mm. ħafna affarijiet li ġraw għalhekk eh, wassalna l daqshekk bidliet fil-verżjoni li għandna bħalissa kien ħafna konversazzjonijiet bejn partijiet fil-ħdan il-Kummissjoni u fil-ħdan il-Parlament għal raġuni jiena nixtieq inħeġġeġ lill-Kummissjoni ħalli fil-ħdan il-Kummissjoni jaraw illi ma jibqa l-ebda dubju dwar dak illi aħna din nidiskrivu bħal kwistjoni li għandha x'taqsam mal-kontijiet. Jekk ħajkun hemm bżonn illi aħna nintroduċu xi bidliet dwar l-abbozz numru 6, jista' jkun illi ħajkun hemm żieda jekk xejn minħabba illi aħna analizzajna dan kollu u minn dakinhar li bdejna analiżi sissa żgur li għandna iktar kontijiet issa x'inħassu ġifieri Jiena nixtieq illi nagħmlu hekk kif qed um, nissuġġerixxi jiena sa kif qal Kif qalu kollegi DAB numru 6 il-abbozz tal-budget numru 6 rrit l-ewwel ikun analizzat minn tal il u il jistaj jista' jiddeċidi li ċettaħ jew kalla li ma jċettaħx. U mbagħad dan jista' fil-fatt jeddet il-proċedura kollha kemm hi. Jekk l-aħħar vot fuq il-pakkett wara li jkun intlaħaq ftehim politiku jerġa' eh, ikun postpost sas-sena d-dieħla jiena nista' ngħid qudiemkom, quddiem il-Presidenza tal-Kunsill, illi hemm bżonn li nirrepeti punt illi l-Presidenza tal-Kunsill diġà taf dwaru u anka qegħdin ibatu minħabba fiħ daqs kemmet imbatu aħna. Aħna għandna problema b'din il-kwistjoni. Din mhijiex kwistjoni biz li jem problema li jintlaħaq ftehim politiku bejn l-istati membri jew problema ta' natura teknika li għandha x'jaqsam mal-evalwazzjoni tal-ammont totali ta' dawn il-kontijiet kollha illi fil-fat jista' jwassal għal disgwid bej il-Parlament u l-Kunsill, iżda l problema li aħna għandna hekk kienet kwistjoni pjuttost teknika. U din il-kwistjoni teknika tista' tinbidel kwistjoni politika u problema bejn l-istati membri. U xiftit mill-istati membri mhumiex qegħdin jiddiskutu u jaraw ir-realtà taċ-ċifri jekk kif kienu verifikati mill-Kummissjoni, Però madana kollu nafu li hemm xi ftit mill-pajjiżi illi qegħdin jgħidu li hemm wis kontijiet, hemm wis flus xi jitħallsu. Din is-sitwazzjoni mhijiex aċċettabbli. Aħna dak li qed nippruvaw nagħmlu fil-fatt huwa illi mhux inġeldu l-istati membri bejnietom. Iżda nippruvaw naqdu. Jekk aħna ħanibqaw din situazzjoni tan nistaġnata. Ikolli nagħmel dak li ma nixtieqx nagħmel, ikolli idea marbuta jiena u ngħid, ikolli ngħid li dawk l-istati membri u nsemmi minn huma qegħdin jirrifjutu jirrifjutaw skużawni illi titħallas din is-somma flus lil numru ta' stati membri oħrajn u nsemmi minn huma wkoll ġifieri hemm żewġ konklużjoni prattiċi li aħna nistgħu naslu għalihom li ħadd ma jixtieq il naslu f'sitwazzjoni bħal din li għandek nsemmejtilkom l-ebda mill-istati membri l-ebda mill-kategorija tal-istati membri li għandna bħalissa ma jixtiequ din is-sitwazzjoni. It-tieni ħaġa hija li malli aħna jkollna ftehim politiku, aħna rridu ntejbu l-proċeduri tagħna, irridu naraw li l-kontijiet dejjem ikunu ċertifikati lilin minn kull tip ta' diskwit bejn l-istituzzjonijiet u dan ikun validu għal kull pajjiż speċjalment għal dawk il-pajjiżi li qegħdin jaħsbu li huma aktar kredibbli minn ħaddieħor, iżda xorta waħda mhumiex mhumiex pożizzjoni li verifikaw il-kuntijiet tagħhom. Jiena naf li hemm pajjiżi oħrajn ukoll illi m'għandhomx ehm, li ma nistax insemmihom illi mhux kollha minn nofsinhar ta' l-Ewropa. Iżda xorta waħda hemm problemi, kwistjoni l-oħra hija l-kwistjoni tal-MFF, fil-budget irid issibu fondi għalih mill- mir-riżorsi proprji u aħna nafu li din il-problema ħatibqa' tinqalam. Iktar ma e, ikollna problemi iktar ikollna bżonn ta' għajnuna. U dan l-istantof jista' tista' tmur iktar għallar bejn dawk li huma benefiċjarji u dawk li huma kontributuri prinċipali jina ġifir nissuġġerixxi li nieqfu hekk dawn l-istqarrijiet direttur ġenerali tixtieq illi inti twieġeb għal mistoqsijiet illi eh, tressu minn xi membri parlamentari, Sidonja fost l-oħrajn. Iva, fil-qosor ħafna, Sur President, kien hemm mistoqsija minnħa tas Sur Ferm dwar is-sitwazzjoni tas-sena 2013 meta nqabblu mas-sena 2012 dak kull nista' nagħmel jiena bħalissa llum huwa li nerġa' ntenni dak li ntqal fl-introduzzjoni ta' l-abbozz tal-budget illi fil-fatt jikkorrispondi max xewqa tagħna ta' proporzjoni ta' ħlas marbuta mal-fatt li l-ħlas għal matul is-sena 2012 diġà sar jekk anzi il-ħlas is-sena 2012 ikun sar. Aħna nħasbu nistgħu naslu għall-istess konklużjonijiet dwar mistoqsija illi saqset Sidonja dwar it trasferiment globali. Aħna nafu illi fil fatt maħniex qegħdin nitkellmu hawnhekk sempliċiment dwar il-fatt li aħna għan intafaw lura aħna nasbu li jekk maħniex ħanużawhom dawn il-fondi dawn il-linji budġetarji ħajwaslu għal ħlas li ħajsir iktar tard. Xi kultant aħna kellna talba ħafna iktar għolja milli aħna stennejna għal ħlas. Issa aħna għandna mekkaniżmu għal ħlas illi b'xi mod huwa pjuttost bilanċat. U nafu illi l-ispejjeż huma bilanċati bil-fatt li dan se jitħallas qabel. Kif diġà dan it-trasferiment globali kien adottat awtomatikament bejn it-tlieta u l-erba f'nofs il-lejl anzi meta l-iskadenza spiċċat u għal din raġuni mbagħad nistgħu naraw li l-proċedura l-oħra kienet adottata b'mod awtomatika. Issa, dwar l-abbozz tal-budget fil-bidu tas-sena d-dieħla u jista' jkun l-iktar pondajef dan kollu ma nafx jekk nistax inweġibkom dwar dan minħabba li min-naħa tal-Kummissjoni aħna qegħdin infasslu budget abbażi tal-informazzjoni li qegħdin jipprovdulna DGs tekniċi kif ukoll l-Istati Membri. Naturalment hemm nuqqasijiet li wieħed jista' jidentifikhom anke dak li għandu xi qasam it-tnaqqasijiet tal-Kunsill. U tistgħu taraw li dan huwa punt daqsxejn dajjef minħabba li aħna konna qegħdin nibbażaw irwieħna għabbażi tal dak il-ħlas. Sur President, jiena dak li xtaqt ngħidlek bħala tweġiba. Grazzi. Grazzi ħafna, issa nissuġġerixxi illi aħna issa ngħaddu sabiex nivutaw u għabbażi tat-talba minnaħat tar-rapporter aħna nibdew billi nivutaw fuq il-punt numru 11 li huwa l-abbozz emendat tal-budget numru 5 u uh, vot wieħed aħna ħan adottaw il-bażi legali u l-budget emendat li huwa meħtieġ sabiex aħna nofru fondi sabiex ngħinu lill vittmi ta' terremot fl-Emilja Romagna. B'ammont ta' 175 miljun. Dawk favur, dawk kontra. Hemm astenzjonijiet, grazzi ħafna ġifieri l-vittmi ta' terremot żgur li apprezzaw kif votajna llum hawnhekk. Grazzi u proset l rapporters Grazzi għalmenu dan il-punt fil-fatt irnexxinna niffinalizzaw. Issa, għandna ċertu trasferimenti oħrajn għal Franceska taħt il-punt 23. Tixtieq illi tippreżentana dawn il-punti Franceska. Iva, u qegħdin nitkellmu fuq eh, dawn il-kontribuzzjonijiet li għandhom xaqsu mal-fond ta' globalizzazzjoni, però dawn ma nistgħux aħna fil-fatt nifutaw fuq dan minħabba li dawn huma marbuta mal-abbozz tal-budget numru 6 ġifi ma nistax nifutaw fuq dan. Grazzi. C'est ça. Mais alors, il y a trois autres virements, le 36, 37 et... Grazie ħafna. Kenna u koll tliet oħra li aħna xtaqna li votaw fuqhom ġifieri 36, 37 u 38. Tliet trasferimenti oħrajn. 36, 37, 38 tixtiequ li dawn tipposponuhom ukoll? Très bien. Donc, euh, sur ces virements, Madame le rapporteur. Tajab, mela dwar daw trasferimenti, tixtieq tkellem, sin reporter. Iva, dawn m'għandhomx jaqsmu mal-fond ta' globalizzazzjoni, ġifieri dwar daw trasferimenti nistgħu nivutaw issejk m'hemmx oġġezzjonijiet. Sume en bloc les virements 30. Tajab, mela nivutaw fuq 36, 37 u 38. Kollha flimkien daw favur, daw kontra, Tnejn kontra astenzjonijiet għandna waħda biss. Sur Paska, tajab wis me daw trasferimenti huma adottati. Mela nista' neħliskom eżis rapporters minix ħankeċikom naturalment. Jek tixtiequ tibqgħu tistgħu. Issa nistgħu nkomplu bil-vot. M'għandniex nivvotaw fuq il- dawn in-nofs tużana abbozz ta' proġetti li jaqgħu taħt li GGF, ġifiri il-Fond ta' Ġustament Globali għall globalizzazzjoni għal din raġuni aħna m'għandniex għalfejn nivvotaw dwar dan, għal din raġuni aħna nistgħu sempliċement nivvotaw fuq il-punt numru 20 li huwa dwar l-opinjoni tal-kollega tagħna Sur Kakis dwar il-mekkanizmu ta' protezzjoni tal-Unjoni Ċivili. Kulħadd għandu l-karta tal-votazzjoni kieġobkom. għandi l karta tiegħi jiena. Tajjeb hawnhekk qiegħda sibta. Ah, on va essayer de voter à Mela, ħanippruvaw nivvutaw b'mod nominali inkella ħammorru lura mela jien votaw flimkien emenda 8. daw favur. Grazzi, daw kontra. Nejn kontra. Astenzjonijiet? Astenzjoni waħda grazzi, proset, għaddew. Emenda 25. Favur. Kontra. Assenzjonijiet. Ħajkorna nivvotaw votazzjoni elettronika. Rapporter kienet favur. Kieġobkom. Voilà, le vote, le vote est clos. Il-vot issa malu. Tlettax eh, favur 14 kontra, anka mingħajr jiena kif konni nivota kontra, ma anka mingħajr li xorta għadda maġġoranza kontra. Intom għedin fissa situazzjoni bħali? Għandek il-kart tal-votazzjoni? Pero xorta għadda votazzjoni jemma lu għamikeja. Inti kontra? Jek inti favur, jiena xorta nivota kontra, ġifiri xorta waħda. <laughs> Nistgħu ngħidu li aħna ma eliminajna ġurġin le anzi mela jiżdiedu żewġ voti ma dawk kontra ġifiri din eh, l-emenda 25 ma ddeċ dispjaċini. Naddu issa sabiex nifutaw fuq l-emenda numru dissa minn ta' rapporta dawk favur. Daw kontra. Ah, nej kontra, stanzjonijiet, tajab Emmen Emenda 26 dak li hija kompatibli ma taqabla favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 27. Is-sur Valjanda favur kontra Stennew daqsxejn, astenzjonijiet. Nasib anka di ħajkon nivvotaw b'mod elettroniku, u votaw votazzjoni miftuħa. Jiena l-unika wieħed <laughs> mingħajr il-karta tal-votazzjoni minħabba li jidher li s-sorkuta saba tiegħu. Mela r-riżultat huwa magħluq il-votazzjoni, il-rizultat ta' votazzjoni ta' 15 favur, 13 kontra din għaddiet. 10 u 11 maħat rapporter dawk favur. Kontra astenzjoni ta' ditt. 28 ta' Silvanjan il-rapporter favur, dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 12-13 minnħat il-rapporter dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 29 minnħat il-sur favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 14 15 tar rapporter daw favur kontra Żewġ astenzjoni ta' ditt, emenda numru 30 ta' Sur Valjan, Daw favur kontra astenzjonijiet ta' dit. 31 kienet irtirata emenda 16 u 17. Minna ta' rapporter dawk favur kontra astenzjonijiet ta' ditt. Premessi. Awek għanna l-emenda 3, 4, 5, 6 minnħat il-rapportet kolla flimkien li ma jishtuqu għamx flimkien ma mela 3, favur, kontra, astenzjoniet, Għaddit. Numru 4, favur, kontra, astenzjoniet, Għaddit. Il-għuet jastjen, numru 5, favur, kontra, astenzjoniet, Għaddit. Gwastjanew. Sitta favur kontra stanzjoniet għaddit ukoll. Hemm maġġoranza tinbidel ħin kollu mela numru 19 Sur Fernandez il rapporter favur da favur daw kontra stanzjoniet għaddit. L-emend 21 tas-Sur Kaza. Favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 22 Sur Fernandez favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 23-24 u kota sur kaza Reporter huwa favur, da favur, da kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu issa għal abbozz leġislattiv tar riżoluzzjoni l-emenda numru 1 ta' rapporter numru 2 daw favur kontra Tnej minnkom ma kontra, astenzjonijiet għaddew Numru 18, nħad Sir Fernandez rapporteru favur, dak favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. il vota ħari b'mod elettroniku, votazzjoni miftuħa kieġob kom votaw. Votazzjoni samaluqa. 26 favur u jiena wkoll ġibi 27 kontra l-ebda stanzjoni mela prosit li rapporter. Tajjeb, ma mela nessa jmiss li niddiskutu punt 21, għanzi nivutaw fuq punt 21 li huwa dwar il-programm kreattiv tal-Ewropa minn mela ħata Sinjura Matera. Kulħadd għandu l-lista ta' votazzjoni, kontkom l-lista ta' votazzjoni nistgħu nivvutaw. Emenda numru 6 u 7 tar-rapporter dak favur kontra stenzjonijiet għaddew. Emenda 24 anzi, dak favur kontra astenzjonijiet ma' ditx. Ġifiri l-emmendi kollha li fadal nistgħu nivutaw fuqhom, mela nistgħu nivutaw fuq 8 sa 14 dawn huma emendi tar-rapporter. 8 sa 13? Min 8, emenda 8 sa 13. Jekk ikun hemm alleanza ta' Korsika u tal-Portugal naħseb nistgħu forsi mxu qudiem mela emenda tminja dawk favur. Kontra stanzjonijiet għaddiet tisa favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet 10 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 11 tak favur kontra astenzjonijiet għaddiet 13 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet 14 dak favur daw kontra astenzjonijiet għaddiet maġġoranza daqsxejn inqas. Iżda fil-fatt aħna kellna nieħdu votazzjoni differenti. Mela, emenda 15 kienet irtirata 16 u 17 minna ta' rapporter nistgħu nivvotaw dwarhom flimkien dawn? Le? Mela 16 favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. 17 dawk favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Isra għanna maġġoranza nħata xalluk għawek, mela għawek menda 18 favur kontra astenzjonijiet għaddit. It-tini parti jgħidu li il-programm ħajkonsisti konsisti for the media stand. a favur, da favur. Li pipi ma a favur, Da kontra astenzjonijiet. Li pipi repulom ma la tine parti ma' ditx. Emenda 25 kienet irtirata, emenda 19 minna ħadd ir-rapporter da favur, da kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Mela, issa ngħaddu għall premessi għandna numru 20 ta' sur kaza rapporteru favur daw favur kontra astenzjoni ta' d-diet. Emenda numru 3 minn raħat rapporter favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 21 naħta sur kaza rapporteru favur favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. L-emenda 22 naħta sur kaza u koll rapporterijiet jitlob li naqsma fit tnejn L-ewel parti minnu favur in order to and growth minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti jisra issa li għandna miktub investment centric knowledge. Dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet it-tili parti maddiċ da numru erba' tar rapporter dawk li huma favur dawk huma kontra żewġ astenzjonijiet għaddiet. L-emenda 23 ta' surgar da' li ma favur kontra ast astenzjoni ta' dil. Emenda numru 5-6 dawk ta' rapporter li huma favur kontra astenzjonijiet għaddew għetni li huma. Issa ngħaddu sabiex nivutaw fuq l-abbozz leġislattiv ta' riżoluzzjoni li emenda wieħed u tnejn ta' rapporter flimkien dawk favur kontra astenzjonijiet għaddew. Issa ngħaddu għal vot aħħari li ħan għamlu votazzjoni elettronika l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni għadha miftuħa kieġobkom votaw kulħadd ivvota mela 22 favur, żewġ voti kontra tlet voti, tletta astanzjonijiet mela proset li rapporter u dan għadda. Rapporter. Mela issa l-istess rapporter l-Europa għaċ-ċittadini. L-ewwel żewġ emendi tal-rapporter 6 u 7 nistgħu nibutawhom flimkien. Favur? Le, ma nistgħux. Mela, l-ewwel nivvutaw fuq l-emenda 6 favur kontra? Astenzjonijiet għaddit. Seba favur kontra. il liberali astenzjonijiet għaddit maġġoranza differenti. 12 eh, Gajer, il-rapporter eh, favur, favur, kontra, astensjoniet għaddit. Bżewġ voti kontra. Disa 19 flimkien le. Dan apposta biex, tajdu li le. Mela disa l-ewwel. Favur kontra astensjonijiet maddiċ 10 il-rapporter favur kontra astensjoniet għaddit. Iva, eh, fil-fat kellna bżon vot separat taħħaddi. Mela premessi, emenda tlieta favur kontra astensjoniet għaddit. 11. Gajer favur kontra għanna tnej kontra astensjoniet għaddit. Erba tirat Hamsa, er, rapporter favur. Favur kontra astenzjoniet għaddit. Fuq il-proposta ta' risoluzzjoni legislativa, emendi u 1 flimkien favur kontra zewċ astenzjoniet għaddit. L-aħħar vot elettroniku Mela, la votazzjoni ħarija elettronika, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, kulħadd vota le. Mela 25 favur, le stenna, għaw xaħat li ma votax, ma kellu xin. Enti favur jew kont? Mela, tnejn favur, tnejn kontra u memx astensjoniet. U nifraħ li rapporter.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 din il-bidla tal-budget m'għandix problemi. Fuq il-numru dissa tal-Kumitat ta' Reġuni, u wieħed, li huma l-spejjeż legali u ħsara. U l-bidla tal- budget 10 kontra dak li hemm miktub, hemm 12.000 euro u mhux 192 kif hemm miktub. Mela din il-bidla fil-budget tirigwarda il-mobilità u trasport. Mela mawx problemi biex tiġi approvata. Issa, Fuq il-bidla l-oħra tal-budget illi tirigwarda l-Parlament Ewropew, jiena niftakar illi kienet din il-Kommissjoni li kienet imponit it-naqqis tal-5% għal vjaġġi illi kien ftejn ta' negozjat mm, bejn l grupp ta' ħidma ta' dan il-Kumitat u l-Uffiċċju tal-Presidenza tal-Parlament Ewropew. U nafir li grupp ta' ħidma informa l-koordinaturi għas-soluzzjonijiet li sebna fuq din ir-riżoluzzjoni deli tnaqqis ta' 5% tal-ispejjeż ta' kull tip ta' ta' ta' kull vjaġġ. U infatti aħna preparajna riżoluzzjoni ta' 2 ta' Ottubru tal-2011 u konna daħalna riserva sakemm naslu għal din eh, dan it-tnaqqis tal-5% u meta wieħed anki eh, eh, ix-xogħol tal-grupp ta' ħidma tal-uffiċċju tal-Presidenza tal-Parlament Ewropew. Allura issa eh, aħna nistgħu nneħħu r-riserva issa fuq il kwistjoni li tirrigwarda la storja kif tafu aħna konna tlabna business plan bi strateġija fuq medda ta' żmien twila. U tal-bit tagħna kollha illi wasluna biex dan din iċ-ċifra impoġuha f'riserva, aħna jirrispettajnihom kollha. U għal din raġuni din iċ-ċifra issa nistgħu niżblukkawha din il-somma li kienet riserva, kienet fi riserva. għal dastant jien nista' proponi eh, nivutaw a favur ta' dawn il-bidlit kolla tal-budget. Grazzi, għajti President. Mela niproponu issa li nivutaw fuq il-Komitat ta' Reġuni nivutaw 9 u 10. Minu favur? Grazzi. Kontra? tnej kontra, astenzjoni, astenzjoniet adottata. Issa, fuq dak li għandu xaqsam mal-parlament, 16.07, favur, grazzi, kontra, astenzjoniet ad adottat, addit. Em astenzjoni wahda. C08, favur, kontra, Kluter inti favur jew kontra? Favur. Astenzjonijiet għaddit. Anki ċe 08 għaddit ukoll bħal ċi 07. L-Onorevoli Alfonsi maġġel. Allora naddu issa għal pont numru 9. ċoe il rapport fuq il-Fond Ewropew għall-affarijiet marittimi u għas-sajt. Kollega, grazzi kol President. Grazzi li biddil tissa l-agenda għall impegni tiegħi. L-parir tagħna fuq il-punt Ewropew għall affarijiet marittimi u tas-sajt hija tal-kompetenza esklużiva tal-Unjoni Ewropea. Aħna nixtiequ illi kolna sajt u akwakultura sostenibli u svilup territoriali bilanċat, specialment fi zoni tal-kosta fejn hemm eh, dan it-tip ta' attività. Il-budget ta' din il-politika li tirigwarda eh, sajt intelligenti u ekokompatibli u anki akwakultura intelligenti u, u, u ekokompatibli solidari ma' territorju u integrata u għal dan il-budget, il-kontenut principali tal-MP għandu jgħaddi għal eh, sajt sostenibli. Il-sajt għadu ma sabx bilanċ fuq dak li għandu xaqsam mal-risorsi naturali u ambientali, għal stand dawn il-risorsi eh, irridu e, jiġu sfruttati aħjar u b'mod kompatibli biex inkunu nistaw nippermettu permettu eh, e, il-risorsi jġeddu. Għal daqstant irridu naqsu E, l-impatt tal-sajt fuq l-ambjent tal-bahar. U rridu namlu b'mod li anki l-akwa kultura ti proteġġi l-ambjent u ti koordina l-attivitajiet differenti tas sajt. L-approċ tal-iżvilupp sostenibli fil-żoni tas sajt għandu iseħ billi insaħħu e, e, l-implikazzjoni tal-operaturi lokali Dana jimplika l-ewwel darba anki ir-rwol tan-nisa fil-ġestjoni tal-intraprizi. U dan il-programm qed jipproponi li eh, jiġu favoriti dawn l-attivitajiet emerġenti f'setturi oħrajn li huma marbutin ma' sajt biex inkunu nistaw eh, nintegraw eh, it-tul ta' dawn il-persuni li bħalissa għaddejjin uh, f'diffikultà fil-attività ta' sajt rridu namlu anki mod li nżidu il-flus eh, għal eh, ġbir ta' data u opinjonijiet xjentifiċi u anki għal kontroll tal-ispejjeż biex nevitaw ukoll li kunem hemm ħafna Eh, problemi bejn il-professjonisti u il-pariri xentifiċi u biex niddefinixxu l-kwoti u l-limiti tal-sajt fuq il-speċi differenti u anki fil-baċiri tal-bahar differenti u fl-aħħar biex nkunu nistaw nafacċaw dawn il-miri il-Komissjoni eh, il il-komitati proponi illi dan 2020 sal-2020 E, e, ikolna zida biex inkunu nistaw biex nżidu 2.7% e, biex inkunu nistaw nafaċaw dawn il-mizuri kollha. L-dastan dawn il-proposti kollha issa huma validi biss jekk l-istati membri huma disposti e, e, e, iġibu risorsi għal din il eh, għal dan l-pjanar fil-konsil irridu jgħidunna fejn eżattament irridu namlu tnaqqis u mm, mira oħra għal dawn il-finanzjamenti huwa li nżommu l-ftehim ftajim istituzjonali biex bekk il-Parlament ikun jista' jaqdi rwol tijaw. Issa fu il mizuri speċifiċi blemendi aħna u illi il-ruol importanti tas sajt tal-kosta jieġi jiġi konsidrat propju biex ikun hemm programmar tajjeb tal-territorju ta' territorji taħdejn il-bahar eh, biex ikun hemm manutenzjoni tajba tagħhom biex ma jkunx eh, biex ma jiġrix li huma mbagħad se jkunu l-ewwel li se jħallsu għal effetti tal-tnaqqis tal-attività tas-sajt. U dana eh, naturalment għandu impatt anki fuq l-attività ta' ħajja f'dawn ir-reġuni taħdejn il-bahar. Wara kollox hemm tradizzjonijiet mhux biss fil-Mediterrani ma anki fi pra oħra illi Grazzi għalihom il-persuni li għandhom din l-attività ta' sajf jorganizzaw eh, ruħom skont tradizjoni u dawn irridu nirrispettawhom dawn il-komunitajiet eh, eh, tradizjonali. U fuq dan, dan irridu nżommu f'moħħna anki meta niġu għal politika ta' sajt. Dawn huma l-emendi prinċipali fil-idea tal- Eh, opinjoni tagħna. Grazzi kollega għajte President. Fuq dak li għadu xaqsam ma' sajt fil-fat il-Mediterran mm, ilu żmien twil li għandu metodu ta' ġestjoni partikolari li kien effettiv ħafna specialment fuq dak li għandu xaqsam mal-parti ta' fuq tal-kosta tal-Mediterran. Ew xi eh, kommenti le Mela nishtiq infakkarkom li fuq dan ir-rapport tal-Fonsi l-iskadenza għal prezentazzjoni tal-emendi għada fl-10 u dan u bat se nivutaw is-6 ta' Deċembru, mbagħad it-19 ta' frar inkunu nistgħu nivutaw fil-plenarja. Għal dastant għandna biżejjed żmien. Na, anzi, e, fil-plenarja f'Marzu se nivutaw, mhux fi frar. Issa s-sena għaddi minn punta tal tal-agenda um, biex inkun nista' nikkuntenta lil kulħadd. U se tsir ħaġa komplikata biżejjed. Eh, mela, issa jkollna nerġaw lura fuq il-punt 25. Monika Rudmajer għanda bżon titlaq. jekk id-direttur ikun jista jibqa jena eh, neringrazzjak. Mela, Monika. Fil-qosor ħafna, mela biftejn mal-kollegi jekk illum forsi ma nistawx namlu diskussjoni kun tajjeb ħalli minn flok aħna nkunu nistaw noħorġu pożizzjoni fil-3 ta' Deċembru ħabba li fadna xi mistoqsijiet li għadhom pendenti u għadhom raġuni llum fil-diskussjoni nistgħu nipposponuwa minħabba li l-mistoqsijiet għadhom ma kienux imwieġba. Dan huwa proġett kbir ħafna u naħseb li għandu jkun pjanat tajjeb ħafna u naħseb li għadna fi stadju bikri wis u din raġuni naħseb li aħjar li konna nipposponu li nieħdu pożizzjoni konkreta ħalli pereżempju l-punti bħala 10% ta' riserva jkunu karantiti u naraw li dawn l qafas l-qosfa finanzjari ma jkunux dur grazzi. Ġur, de prezenti l Mela, il-rapporter e qed għajdina li l lumma tistax ti prezenta il dossier għax għat mannix l-informazzjonijiet neċessari minnaħa tal kommissjoni Mela niproponi issa illi din il diskussjoni u l-vot fuq dan il-punt namluha id-darba li ġeja. Sakem, eh, salattant nil-ħu nirċevu din l-informazzjoni li għani l-lum u naturalment eh, nifaslu parir u se jkun hemm diskussjoni u nivvutaw anke fuq il-kontenut ta' dan ta' din l-opinjoni. Grazzi. Tajjeb, mela, jista' nitkellmu fuq il-MFF. Mela, f'sentenza waħda għana kif hija situazzjoni l-lum. Il-presidenza ċipriota e prezentat ċifri ta' kompromess fisem il-presidenza ċipriota. U għal daqstant għal qed negozjat bċerti ċifri. Però mbagħad wara xi ġranet wara il-bera f'nofs il-lejl u għaxra. il-president Fon Rompoy mill-lider jaħdem bil-lejl jew jaħdem 24 minar ma jieqaf, i-publika iċ-ċifri tiegħu illi e, mill-lider huma differenti minn dawk tal-presidenza. Il-proposti ta' kompromess fisem il-president tal-Kunsill Ewropew, fisem il-Kunsill Ewropew, puntu, tal-22 23 tal se 22 23 ta' novembru. Issa qabel ma nagħti l-mikrofonu lil rapporteurs li huma preżenti hawnhekk, niproponi li nisimgħu direttur ġenerali. Mela l-ewwel direttur ġenerali. Iva, grazzi, <clears throat> President. Dan l-ħodu kien hemm dibattitu twil fil- kumitat tal-Koreper fuq il-proposta tal-President Van Rompuy. U nistanajt dak li għalet il-Kummissjoni fil-Koreper dal odu L-għonet li tħoss li il-proposta bħalissa hija l-iktar waħda bilanċata sissa. U t-dispieċija illi miktar tnaqis Umbat il-Komissjoni Ewropea wkoll għalet illi taraf illi il-proposta ta' Von Rompoy, tal-President ġifiri, kienet edha t-rispetta il-bilanċ li kien propost fil-proposta inizjali tal-Komissjoni. Issa meta wieħed is il-kumment illi għamilt qabel jien dan huwa din hija ħaġa pożittiva. E, mbagħad il kummissjoni wkoll ferħet għaliex fuq dak li għandu x'jaqsam mal-own resources imxejna qudiem anki jekk imxejna mhux ħafna fuq dak li għandu x'jaqsam mal-VAT, però bil-mira għal-2021 li konna din il-VAT il-VAT il-ġdida u li l-FTT anki bħala forma ta' kooperazzjoni msaħħa tista' tiġi konsidrata bħala risorsa propria, bħala own resource, illi tista' tiġi użata u illi naturalment l-istati membri kollha jistgħu jużawa dawk l-istati membri illi introduċu din l-FTT. U l-Kommissjoni ringrazzjatu lil president Von Rompuy għal dan il-proċess. Dawn huma il-kommenti li jiena xtaqt nam lilkom biex ngħidilkom E, xini għal pozizjoni tal-Kommissjoni fuq dak li għandu xaqsam mal tnaqis tal-64 biljuni fil-qafas finanzjarju multianwali. Naslu għal 80 biljun meta nqisu anki iċ-ċifri illi huma barra mill-qafas. Grazzi, il-President. Isor Artong. Hartong. grazie President. Jiena nirringrazzja l presidenza ċipriota ta' xol u tal-President von Rompuy u anki tal-impen eh, tal-Konsil u jiena issa nara se jkun il rizultat ta' dawn negozjati. Grazzi, jgħid President. Hartong. E Il-żewġ proposti tal-presidenza ċipriota u dik tal-president eh, von Rompuy mumiex l-istess. Hemm ċifra totali, però anki hemm distribuzzjoni tal-ispejjeż. U xekk, Eva. Tixtieq tagħmel kumment? Eja, komment qasir ħafna. Jiena naħseb illi aħna naqblu ħafna mal-pożizzjoni tal-Kummissjoni, jiena Eh, kont qed naħseb li din il-pożizzjoni se jżommuha il-Kummissjoni sakemm naslu għal ftehim. Abbażi tar-rapport interim illi l-Parlament ġa vota b'maġġoranza kbira aħna ma nistgħux naċċettaw illi innaqsu l-budget iktar u ma nistawx naċċettaw etna ejs kullimkien mingħajr ma nagħmlu revizjoni tal-politika importanti, maħniex qed naraw l-istrumenti ta' flessibilità li nixtieq naraw fil-proposta, maħniex qed naraw naqas e, e, bażi għal ftehim e, fuq il rizorsi propri. L-unika ħaġa li qed naraw b'mod pożittiv meta nqablu mal-proposta stessa, ċoħ l-unika ħaġa hija id-disponibilità li tinqasam biex infakirkom li bħalissa hemm dan il-ftejm interistituzzjonali, però dan huwa eh, proċedura li ma bdiċ bil-Kommissjoni Ewropea, aħna nixtiequ li namlu eh, mid-term tal-budget u di darba nixtiequ li jkun vinkolanti u li norbtu mal-budget tal-2018 e li huwa nofstri fil-qafas multianwali dan huwa l-uniku l-uniku punt li naraw miexi fi direzzjoni tajba, il-punta l-oħrajn li huma importanti għal parlament <laughs> miexi l-ura miflok miexi l qudiem Sissa. Grazie. Grazie, Anna. Grazie. Em hemm xi affarijiet ġodda fuq il-riżorsi propri u tkun ħaġa interessanti naraw kif din ħad tiġi akkolta mill-istati membri, per eżempju il-sistema fuq kif nistaw niġbru il-rizorsi propri tradizjonali bħad dwana, daw se jibqaw kif numa, però se jitbidlu ċifri e, illi l-istati membri jistaw iżommu mill-25 sal-15%. Ma naħsibx illi l-sur Hartong se jkun kontent biha din il- bidla. Emmu kolt naqis fuq xuħut mill-rebates, eh, essu eh, eh, rompoj aċċett l fat li ċerti stati membri u jihdu ċifra l-Olanda, l-Germania u l-Svezja waqt li il-Renju Unit jżommu r-ribejt taħom għal dajem u anki eh, il-korrezzjonijiet dawn se jkunu finanzjati bisħiħ mill-Istati membri kollha għabbażi tal-GNI. Tal, eh, Dan huwa importanti għal pajis tiegħi li eh, u importanti għax għalina importanti ħafna e, rebajt. U anki aħna provajna E, ikolna ribejt għad-Danimarka. E, u għambat anki fuq il-rizorsi propri u għaveru illi e, emżon iżir iktar xol fuq din il bazi Jaħġa tajba li qed tisemma din il-kwistjoni. Imma il rizorsa propja ġdida se ti sostituix id dik eżistenti eh, fil-ewwel ta' jannar tal-20 21 tal-2021 li huwa l-bot ħafna minna u fil imma sur xwanxon għal li Illi l-FTT bazata fuq il-kooperazzjoni msaħħa tista' tkun bazata fuq iż-żewġ terzi biex nkunu nistgħu naqsu l-kontribuzzjonijiet nazzjonali. Għal daqstant qed ninkludu affarijiet li ġew mresqa il kummissjoni mhux qed jirreferu għas sit punti li għamilna aħna fir-riżoluzzjoni tagħna illi inħossu illi kien metodu tajjeb eh, ta' proċedura, anzi u ħafna ħjar, imma tkun ħaġa interessanti naraw se tkun risposta għal din il-proposta fil-Kunsill Ewropew. <clears throat> Għaliex naħseb illi hemm ħafna stati mhux se jablu. Grazzi Ann, grazzi tal-indikazzjonijiet li tajtna. Kif għalet Ann, o anki il-Sinjor Juan Jean, fuq il-rizorsi propri. E, imma dak li ġi propost mill-President Van Rompuy hija bażi serja. U jiena kontent e, personalment għax naf illi il-President Van Rompuy e konsidra ċerti argumenti li aħna e prezentajna għal daqstant il-Kummissjoni E, id-defendiet dawn it-talbiet. Anki ma l-President tal-Kunsill Ewropew. Għal daqstantina ninaqat ma dawk il-kommenti li għamlu il-rapporter stana. Nihdu nota għal daqstan tal-fat li din il-fazi ta' tħejjija tan negozjat illi issa se jibda bis-serjetà fil-Kunsill u illi se jitkompla fil-qafas ta' proċedura ta' opinjoni konformi bejn il-Parlament u l-Kunsill wara il-laqa tal-Kunsill Ewropew. Aħna minnant il-presidenzi successivi ksibna illi se jiġi rispettat l-impenn u illi il-ministru Ungaris kien ħa qoddim il-Parlament Ewropew. Il-Parlament Ewropew mill-bidunet jista' jkun prezenti fil-laqat ta' tħejja illi eh, seħew fil-pala parti mill-Kunsil tal affari Ġenerali kien hemm eh, laqa kull xar u aħna insistejna li l-delegazzjoni kollha tal-Parlament eh, tkun preżenti fil-laqat informali tal-Kunsil tal-Affari Ġenerali. Dan ġara waqt il-presidenza eh, daniza u dartej waqt il-presidenza ċipriota u dan permettinna nkunu prezenti anki aħna u illi eh, namlu mod illi l-opinjoni tal-Parlament tiġi ikkonsidrata. U bekk nistaw mm, minaqdu ma ċerti kollegi eh, fuq ċerti suġġetti u fuq inizjattiva personali tal-President Schulz il-grupp tal-ħbib tal-kozjoni intaqaw għawnek fil-Parlament Ewropew, xifti ġranet ilu, u stidnu l-President Schulz u l-President tal-Kumitat tal-budgets biex jieħdu sem anki fil xoliet tagħhom. U l-President Schulz iddikjara li huma il-punti illi għalihom il-Parlament Ewropew fuqhom il-Parlament Ewropew kien eh, jaqbel ma' dawn il-ħbib tal-kozjoni. U il-pajizi kolla prezenti naturalment ma kienux jablu fuq kollox u ma jishtiqu li kollom l-ikbar budget eh, wisa possibli specialment fuq il-policies ta' koezjoni biex natikom eżempju u fuq il-kondizjonijiet makroekonomiċi eh, illi għanda tiġi applikata bħala kumpens għal ċerti għajnuna mux kullħat kiena favur tal-istess linja. U l-istess ħaġa fuq il-Connecting Europe Facilities. Illi jistaw jiġu bħala riżultat tal-proġett ta' koezjoni. Il-Parlament Ewropew u f'kuntat ma' dawn id-delegazzjonijiet ilu sena bħalissa li huwa eh, f'komunikazzjoni magħhom. Din il-fażi qiegħda tintem issa minn hawn ftit ieħor u l-Presidenza Ċipriota ippreżentat il-proposti tagħha lil President Van Rompuy u il-President Van Rompuy beda il-laqat differenti eh, bilaterali mal-gvernijiet differenti. Aħna u koll, morna <laughs> u koll, erru mal-kap eh, uh, tal-gabinet tal-President von Rompuy. U kellna skambju ta' opinjonijiet eh, fl-imkien ma' sinjura Katrin De, illi kienet tippreżenta il-Kommissjoni u esperimejna l-parir tal-Parlament mhux biss fuq kwestjonijiet tekniċi ma anki fuq aspetti politiċi liktar importanti fuq livell oli u ħadna nota anki tal-opinjoni, eh, ħadu nota tal-opinjoni tagħna, issa il-President poi mbagħad jieħu l-konklużjonijiet tiegħu. E, il balloni għad fidejh fuq dak li għandu xaqsa mal-kalendarju. Nar it-tnejn issa għanna eh, laqa oħra ta' skambi ta' opinjonijiet ma' tlet presidenzi. Se jkun hemm għal daqstant iklat ta' ħidma fi Brussell waqt illi il-kollegi l-oħra se jkunu sejrin lej Strasburg. Il-delegazzjoni kollha hija mistiedna illi tiħu semf dan l-ikla ta' ħidma biex nipreparaw il-Kunsil tal-Affarijiet Ġenerali illi se il-nar it-tlieta fi, fi fi Brussell waqt li aħna nkunu sejrin, waqt li aħna se nkunu qegħdin nintaqaw eh, fi Strasburgu u l-Ministri tal-Affarijiet Barranin se jkollhom eh, diskussjoni fuq il-proposta tal-President Von Rompuy. Issa, il-kaxxa ta' negozjar minn din il-kaxxa ħerġin ċifri li jissaw mal-esti u l-Konsil tal affarijiet Ġenerali mux mm, se jirġaj missom dawn il ċifri Għal daqstant il-proposta ta' konklużjonijiet tal-Kunsill eh, Ewropew jista ibiddel il pożizzjoni tal-Konsil tal-Affarijiet Ġenerali li normalment mhuwiex kompetenti biex ibiddel il-proposta eh, ta' konklużjonijiet tal-President tal-Konsil Ewropew. Però kollha huma dawn se jesprimu l-opinjoni tagħhom, u mbagħad il-President van Rompuy kun jista' jbiddel il-proposta tiegħu billi iqis dak li ikunu għalu eh, il-Kunsell tal-Affarijiet Baranin. ċini il-rol tal-Parlament f'din il-fazi preliminari, war rol li nek. Essa, meta niġu għal kuntat tal-Parlament u flimkien mal-President Schultz, aħna eh, ħsibna jekk il-Parlament jistax ikollu l-istess tip ta' rapport u ta' kuntat <clears throat> eh, mal-Kunsill Ewropew l-istess li kienem mal-Kunsill tal affari Ġenerali. U dara kien punt li importanti ħafna eh, eh, fi trattat ma jeżistix dar aħna nan nishtiqu nafu, aħna irridu nirrispettaw E, l-ispiritu li trattal u l-kelma ta' trattat. Għal daqstant il-Kunsil tal-Affari Ġenerali u għabmot informali il-President tal-Parlament se jkun mistiden ukoll ħassoltu se jkun hemm l-ewwel komunikazzjoni tal-Parlament Ewropew li se jinforma l-membri tal-Kunsell Ewropew fuq il-pożizzjonijiet tal-Parlament. tal parlament illi ivutajna fuqhom fil-plenarja jew nkella fil-kumitat kompetenti. Fuq ir-rapporti differenti, fuq il-punti illi huma fuq l-aġenda tal-Kunsill Ewropew. Għal daqstant il-President Schulz għabbażi tal-rizoluzzjonijiet ta' rizoluzzjoni illi aħna votajna se jgħid x'inhuma l-pożizzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Insejt ngħidilkom però illi aħna staqsejna fil-grupp ta' kuntat din il-mistoqsija li sennajt, ċoħe. Aħna nishtiqu nadottaw l-aħħar rizoluzzjoni qabel il-Kunsill Ewropew u nishtiqu eh, eh, kien hemm din il-possibilità mhux neċessarju għax ir-riżoluzzjoni li adottajna il-xar li għadda kienet eh, koerenti ħafna, kienet miktuba tajjeb u kisbet 80% tal-voti. U fuq dak li għandu xaqsam ma' ċifri, il-gruppi politiċi eh, kolla ta' reazzjoni taħħom. Għolda stant maħsimniex li kienem bżon nerġgħu nagħmlu votazzjoni oħra. Però Kif namlu eh, meta jkunem Kunsill Ewropew, l-erba fil-ħoddu se jkunem dibattitu kbir li se jkun eh, se jinbeda bid-dikjarazzjonijiet tal-Presidenza ta' Ċipru u l-President tal-Kummissjoni fuq il eh, suġġetti li fuq l-agenda tal-Kunsill Ewropew u il-President Schulz se jiprezenta il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew se jkun hemm bidu ta' dibattitu, forsi xi membri tal-Kunsell Ewropew ikun jistgħu jagħmlu xi mistoqsijiet il president Sul, Schulz u mbagħad il-President Schulz jitlaq u il-Kunsell Ewropew iseħ minn ajrna. U naraw jekk fl-aħħar tal-laqa għabbażi tal-konklużjonijiet kif mbagħad inkunu nistgħu nimxu l Naraw x'proċedura E, ninkun nistaw insegwu. Jekk ikun hemm ftehim unanimi, allora mbagħad il-ballun jerġa' jiġi fidejna. U aħna nkunu nistgħu nippreparaw il-risposta tagħna u bil-votazzjoni tagħna. Jekk il-Kunsell Ewropew ma jasalx għal dan il-ftejim, allora naraw x'jiġri. <laughs> Nistgħu nsibu ruħna f'sitwazzjoni nofstri biex ngħidu hekk. Ċoħe, sitwazzjoni anki pożittiva nistgħu naħsbu għal kulħadd. Wara dawn l-iskambi twal fil-font illi fihom kulħadd ippreżenta il-pożizzjoni tal-pajjiż tiegħu, nittamaw li l-Kunsill Ewropew jista' jimxi qudiem fuq ċerti punti ikun forsi eh, poġġa l-bażi għal kompromess eh, u f'dan il-moment il-Parlament ikun jista' jagħti l-pożizzjoni tiegħu f'dan l-ewwel stadju tan-negozjat. <clears throat> U għal daqstant jista' jkun illi il-Parlament mbagħad ikun jista' jibda' forma ta' dialogu mal konsil Ewropew u dana jista jiffaċilita illi inkomplu e, xogħlijiet fil konsil Ewropew li jmiss u nistaw namlu b'mod illi jistaw jittieħdu f'konsiderazzjoni anki l-pożizzjonijiet tal-Parlament Ewropew. U f'dan il-każ il-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali bat jipprepara il-Konsill Ewropew li jmiss u bekk jista' jkun l nsibu rwol hemmhekk aħna wkoll fil-Kunsill tal affari Ġenerali. Tajjeb, Men mela jena raħi dibattitu issa fuq dan il-punt fuq l-MFF. Nirringrazzjakom. Que quelqu'un d'autre? Mela, kien hemm xi rapporter li kellu għaġla partikolari ktar minn Le, Jutta, viċi-president kienet diskreta ħafna imma sabajnejn. U issa naddu għal punt numru 6. Mela, fuq punt numru 6 għatta ħna għedin nitkelmu fuq il- għedin nitkelmu fuq l-autorita bankarja bħala aġenzija illi s-sena li għaddit fil-fat kien għadha kemm kienet stabilita iżda minħabba il leġizlazzjoni illi dan l-aħħar kella tkun prevista issa għandna Unjoni Bankarja li għandna wkoll il-parti tal-kontroll li hija fiha din l-Aġenzija iżda dak kollu li suppost il-Bank Ċentrali Ewropew kellu jagħmel il-Kummissjoni Ewropea kellha titrasferixxi u tibdel ftit il-kompetenzi tal l Bankarja Ewropea u issa aħna għandna l-istawwek tal-attivitajiet illi għandhom jagħmlu leba u iva fil-fatt aħna għedna li nistgħu naċċettaw dawn il-bidliet aħna bdejn għadna kemm bdejna dan il-proċess ta' leġiżlazzjoni aħna naturalment aħna qegħdin nirreferu għal fatt illi aħna flimkien mal-Kunsill skont l-artiklu 47 tal-ftehim interistituzzjonali tagħna aħna mbagħad irridu niddeċidu niftehmu fuq il-finanzjament u nridu nisibu ftehim fuq il-finanzjament tal-IBA, iżda aħna fl-istessina qegħdin ngħidu lill-Kummissjoni qegħdin ngħidu li aħna għandna bżonn ta' stqarrija ġdida finanzjarja meta il-proċess ikun qed jintema aħna fil-passat rajna illi fil-fatt dak għandu x'jaqsam l-istqarrijiet finanzjari li kummissjoni kienet resqitilna naturalment anka b'referenza għal l-aġenziji illi aħna kellna daħna mhux dejjem wasalna għalihom speċjalment meta mbagħad aħna rajna il matul is-sena żidna iktar kompetenzi u attivitajiet li kellhom ikopru l-aġenziji u l-istqarrijiet finanzjarji tal-Kummissjoni qatt ma kienu biżejjed, jiġifieri aħna nixtiequ li konna stqarrija finanzjarja ġdida ħalli aħna mbagħad nkunu konna l-armi sabiex niġġieldu kontra il-proċedura il-problem li ħajinqalaw matul proċedura tal-budget li jmiss minħabba li aħna ma nixtuqux li dejjem nkunu darna mal-ħajt u ma jkollniex il-flus li konna bżonn fidejna. Sattilet emenda illi jiena fil-fatt ressa tanda xtaqsam mal-fatt li aħna din nistennew l-Awtorità Bankarja Ewropea ikollha biżżejjed ħaddiema u jkollha biżżejjed fondi ħalli verament aħna nkunu nistgħu niġġustifikaw l-attivitajiet li tajnija bħala kompetenzi jiena naħseb li dan huwa verament importanti illi huwa formulat eh, f'din l-emenda numru 3, pero jiena naħseb li rridu ngħiduha biċ-ċar minn ma nqogħdu nistgħu wara subajnina naħseb ukoll li l kumitat eh, ta' Ekonomiku wkoll ħajdaħlu dan il-punt anka fil-rapport saħħom ħalli il-kunsi ma jkunx jista' jaħrab minn dan il-punt. Jiena naħseb li dan l-iktar ħaġa importanti li xtaqt ngħid dwar dan il-punt. Grazzi. Jutta, Ann Jensen. Grazzi ħafna Jutta. Ann Jensen. Iva, rajt il-rapport ta' Jutta, ċar u tont, iżda naħseb li fċertu sad mbagħad irridu niddiskutu dwar dawn l autoritajiet supervizorju supervizorji, tlet aġenziji. Problema hija li parzjalment finanzjati mill-Istati membri. Kienu tiddiskutu dan mal-Kumitat Ekonomiku Monetarju li jiltaqgħu regolarment u l-koll elmentaw li dan kienet jagħmilhom il-ħajja aktar diffiċli. Għaliex m'għandhomx regolament finanzjarju wieħed li jridu jżommu miegħu imma għandhom ħafna u hemm ħafna amministrazzjoni u dan ifisser ħafna burokrazija. Għalhekk dak li tassew jixtiequ huwa li jkunu imdaħlin fil-budget Ewropew b'mod sħiħ bħala sistema transitorja fejn imbagħad ikunu parzjalment finanzjati minn miżati mis-settur. L-istess mod li jseħħ f'ħafna stati membri fejn is-settur finanzarju qiegħed jiffinanzja parzjalment jew bisħiħ l-awtoritajiet superviżorji permezz ta' miżati differenti. Għalhekk naħseb li f'xi mument jew ieħor rridu naħsbu bħala kumitat tal-budget kif nistgħu nindirizzaw din il-kwistjoni. Jekk nistgħux naslu f'punt fejn nistgħu ndaħlu dan il dan din il-kwistjoni għaliex naħseb li hija xewqa f'waqta u tiffaċili tal-ħajja għal dawn l-aġenziji u tagħmilhom aktar effiċjenti. Also meine Idee ist dann einfach nur, dass wir l-idea tiegħi hija li aħna sempliċement rridu naraw li permezz ta' premessa li l-Kummissjoni nitolbuha li aħna naraw illi nibdlu regolament bażiku. Dan ikun irid jinbidel dan il-każ, u mbagħad aħna nitolbu lill-Kummissjoni sabiex tagħmel dan permezz ta' premessa. Jiena nifhem il-punt tiegħek. Però naħseb illi din il-pożizzjoni dan il-finanzjament jisu nofs nofs biss, nofs leħja mhijiex ħadd toħroġ mill-kategorija wieħed A ma nafx jekk aħna u xħajna xina navvanzaw jekk ikunu situazzjoni bħal di, però jina naħseb billi mill-ewwel ta' jannar 2014 aħna xorta waħda rridu naħsbuha mill-ġdid din il-ħaġa maħabba li rridu naħsbu fuq kategorija kompletament ġdida u jekk il-Kummissjoni eh, forsi nistgħu ngħidula dan fil-premezza jiena nistgħu ninkludija di grazzi. Effettivement, et les choses vont se compliquer encore. Grazie ħafna. Jiena nistenna li l-affarijiet ser isiru aktar diffiċli kull ma jmur kemm fuq livell burokratiku fuq ukoll tekniku għaliex ser nżidu awtoritajiet supervizori oħra u kompiti ġodda l-Bank Ċentrali Ewropew. Grazzi ħafna l-Jutta, l-iskadenza l-emendi hija 19 ta' Novembru fl ofsenar il-vot ser ikun nhar it-3 ta' Diċembru biex bekk il-Kumitat Ekon jista' jivvota f'Marzu imbagħad ngħaddu għal stadju ta' plenarja aktar tard. Grazzi ħafna, issa naddu għal punt numru 7. Sitt rapport speċjali fuq il-komunità ċipriotta torka. Grazzi President. L-ewwel nett xtaqt niċċara li qed nitħarsu lejn ambitu limitat skont l-auditjar tal-orta tal-auditori jekk il-Kummissjoni qed tmexxi sew l-istrument f'appoġġ tal-Kumunità Ċipriotta Torka b'mod effettiv u jekk il-programm hux qed jasal għall-an u mhux jekk qed naslu għall-plan politiku ta' riunifikazzjoni ta' Ċipru. Dan ridna nagħmlu sa kemm ikun hemm tpaċija Eh, provizorja tal din il-kwistjoni skont ir-riżoluzzjoni 389 tal-2006 biex bekk nifukaw fuq allokazzjoniet finanzjarji mhux biss fuq proġetti ġodda iżda wkoll fuq is-sostenibilità ta' proġetti eżistenti permezz tal-introduzzjoni ta' mekkaniżmi eh, ta' implementazzjoni adattati. Dan ifisser li hemm bżonn riżorsi finanzjarji kif ukoll umani biex dan jitwettaq L-iskadenza l-emendi hija stabilita għal nhar 16 ta' Novembru fl-10 u l-vot tal-Kumitat tal-Baġit ser iseħ fit-3 ta' Deċembru qabel il-vot ħari fil-Kumitat Owlin il-Kumitat tal-Kontroll tal budget Grazzi. Grazzi ħafna. Jgħid il-President. Waċar li dan huwa suġġett importanti xi ħaġa li mister insolvu matul il-presidenza Ċipriotta għalinna rapporter li għantinna rapporter li għamil iskadenza fjannar għadar l-iskadenza tal-emendija fl-ofsenar u rridu nivvutaw fil-Kumitat tal-Budget fit-3 ta' Deċembru. Bat iktar tard fil-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget. Imbat, Kien hemm mistoqsija ftit ġimatilu dwar il-mod korrett biex niddiskrivu il dawn in-nies din il-komunità. Ġifieri torok etniċi li jgħixu fil-parti ta' tramuntana ta' Ċipru. Aħna għandna rakkomandazzjoni uffiċjali propju fuq dan. Li użajna b'mod konsistenti propju fl-abbozz. Grazzi ħafna tal-informazzjoni fuq kwistjoni tant importanti. L-Onorevoli Hartong, tixtieq il-mikrofonu fuq dan ir-rapport jekk joġbok. Grazzi ħafna. Jiena kuntent ħafna bil rapport tal-Qorti tal-Awdituri u r-rimarka tal-Kumitat Kont fuq dan il-punt fuq dan ir-rapport jiena nixtieq ngħid li l-aħħar kont propju f'Ċipru u ltqajt ma' ħafna esponenti fil-reġun fil-UNDP u naf li l-status quo fil-buffer zone huwa li aħna bħala MEPs irridu nkomplu nimbuttaw għal kundanna ta' Turkija li mill-li tibqa' din l-okkupazzjoni fil-parti ta' tramuntana ta' Ċipru mhix komprensibbli li t-Turkija mhux qed taħdem magħna propju eh, u anke mal-Kummissjoni matul il-Presidenza Ċipriotta u jiena nappella l-Sinjura Ninski biex tinkludi referenza fir-rapport tagħha. Rridu għal darboħra nikkundannaw dan il-fatt Turkija u nqisu wkoll riżoluzzjoni tal- ġnus maquda. Barra minn hekk aħna ngħidu li l-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni Ewropea trid tasal permezz tal-gvern rikonoxxut jiġifieri dak ta' Ċipru u mhux permezz ta' xi għamla ta' entità li jkun rikonoxxut għal tramuntana ta' din il-gżira li għadu okkupat. Għal daqstant, rridu naraw li dan isir permezz tal-gvern li huwa rikonoxxut uffiċjalment f'Ċipru biex bekk nserħu rasna li konna allokazzjoni ta' fondi b'mod xieraq fir-rigward il-fondi Ewropej. Grazzi ħafna, interessanti ħafna dan li għat, jina nemmen li ħatressaq xi emendi u xek. Naħseb l-aħjar li tressaq emendi minn ħatijak. Għal għada, imbagħad nivalwawhom bir-reqqa Suġġett jaħraq ħafna, rridu niftakru li hemm pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea, hemm pożizzjoni tal-żnus maquda u aħna nivverifikaw li l għajnunit li aħna natu lill komunità ċipriotta torka jaslu fejn għandhom jaslu u mhux ikunu mezz indirett biex nirrikonoxxu awtorità li aħna ma nirrikonoxxux. Din hija problema simili pjuttost għal dak li rajna fil-kas tal-ajnuna l-autoritajiet palestinjani. Suġġetti u aħna rridu nejnu l-popolazzjonijiet li għandhom bżon l-ajnuna tagħna, iżda rridu nevitaw li jkun hemm sfruttar politiku ta' dan il-kwistjonijiet, speċjalment fil-parti li aħna ma naqblux magħhom. Issa, naddu għas-suġġett tal-żarmar tal-impjanti nukleari pajjiżi fejn programmi ta' assistenza pal pereżempju il-Bulgarija l-impjant ta' Kozloduj fil-Litwanja u anke fis-Slovakkja. Il-bira ħeltqajt mal-Ministru ta' Litwanja u eh, anke ta dak responsabli l-impjant fi Slovakkja. Ma niftakar eżattament l-isem, jgħid president Naslu għal dan il-punt fuq l-agenda 19 minuta qabel ma jiskad il-ħin imma l-aħħar darba qasbis konna laħħaqna fl-agenda ġifiri għamilna xi tip. Nafu li hemm tmin tip ta' impjanti ta' żmien ta' tip ta' dak li kien hemm f'Ċernobil fil-Bulgarija, l-Litwanja u l-Slovakkja, iż-żarmar ta' dawn l-impjanti kienu fiftejim tal-adeżjoni ta' dawn it-tliet pajjiżi meta daħlu fl-Unjoni Ewropea bajnuna kbira 2.85 biljun euro ġew allokati għal dan il-proġetti, ir-reatturi kollha ġew imwaqfa u l-ebda wieħed ma reġa' imbeda jintuża minkejn li kien hemm pressjoni kbira meta kien hemm il-kriżi tal-gass bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u r-Russja fl-2009. Madanakollu kien hemm domin fil-proċess, speċjalment fir-rigward il-tifi tal virek tal-impjanti nukleari f'dawn it-tlet pajjiżi. Il-Kummissjoni tistma li 559 miljun euro punt 2 huma meħtieġa għal dawn il-proġetti ta' zarmar tal-impjanti nukleari b'impropjozzjoni ta' impenji sal-2020 u approporzjoni ta' pagamenti sal-2025. L-ewwel kwistjoni hija jekk naħsbux li hija kompitu tagħna li nkomplu nifinanzjaw dan il-proġetti minkejja li hemm dan id-dowmin. Jiena nissuġġerixxi li ngħidu iva jekk hija ta' importanza kruċjali li dawn il-proġetti jitwettqu u niffukaw fuq iż-żarmar tal-dawn l-impjanti. Imbagħad irridu naraw kemm flejjes irridu nkomplu nallokaw għal żarmar ta' dawn l-impjanti. L-ammonti jiddependu ovvjament fuq ir-riżultati tan negozjati tal-MFF u rridu neħu rridu għodat nintemmen naħu xi ċifri partikolari għal dawn l-għan. Hemm l-istimi tal-ispejjeż addizzjonali anki jekk l-evidenza ċirkostanzjali turi li l-Kummissjoni mhux dejjem iżid l-affarijiet kif aħna nħossu li għandna tagħmel. Jiena xorta waħda naqbel ma' ċifri fil-proposta tal-Kummissjoni minkejja nippreferi li kolli indikazzjonijiet li allokaw għal aktar flessibilità. Fil-rigward il- proporzjon jiena nemmen li fl-interess ta' kulħadd li jkun hemm data ta' elu għal tlet programmi iktar minn nħallu data miftuħa. Naħseb li rajna problemi bizzejiet meta ma jkunx hemm tmiem stipulat għal programmar fir-rigward il-Finlandja kien hemm eh, il-programm tal-bidja li kienu imsejjaħ bħala font blaqih biex najdu hekk u baqgħu jintużaw u naħseb li ma tkunx idea tajba. Irridu naraw ir-rapport interim ukoll temporanju għaliex il-Kummissjoni bazata fuq l-artiklu 203 tagħti il-Parlament Ewropew il-proċedura ta' konsultazzjoni. Il-Litwanja qed targumenta l-bażi legali differenti meta mqabbel ma' żewġ pajjiżi l-oħra il-protokoll erba tal-trattat ta' adeżjoni li teskludi l-Parlament tal kollox. Aħna għanna informazzjoni konflittwali mill pajjiżi konċernati dwar asma fil bażi legali u għalhekk diffiċli nevalwaw eżattament xista u x'tista' tkun is-sitwazzjoni. Għalhekk jiena nemmen mill-punt ta' prinċipju rridu nindirizzaw it let programmi indaqs għal daqstant ma naqsmux il-bażi legali. Iżda onestament jiena naħseb li il-patt inizjali jidher li huwa differenti wkoll. Nixtieq nisħaq ftit punti fuq l-impjant ta' Ignalina fil-Litwanja Kien hemm problemi serji fil-organizzazzjoni, l-istruttura, l-istrutturar u anke l-iżarmar ta' dan il-proġett. Hemm tilwimiet legali wkoll bejn dawk involuti, speċjalment fir-rigward il-proġett B wieħed biex ikun hemm eh, faċilità ta' ħazna tal-verek nukleari u anki skont il-suġġerimenti li hemm irridu noqogħdu attenti mingħajr ma nħallu l-ħadd barra mill-proġetti partikolari ħarressa emendu wkoll biex nippermetti l-Kummissjoni tagħmel pressjoni biex isolvu kwistjonijiet ta' tilwimit legali pendenti u anke fil rigward l-organizzazzjoni tal-proġetti. Ir-riżultat huwa li l-proposta tal-Kummissjoni għandha tissospendi l-appoġġ komunitarja kollha għal dan il-proġett u tippermetti l-Kummissjoni tagħmel pressjoni fuq il-partijiet ta' tilwimit legali biex jaslu soluzzjoni jew jikkanċellaw il-kuntratt. Għal darba oħra dunżomu f'moħħna l litwania ma tan suwa pajisani u hemm ħafna kontijiet aktar olin li jekk dan ikun il-każ ikun pis addizzjonali żejjed. Irridu noqogħdu attenti kif ħan limitaw l-ambitu għal kif jistgħu jintużaw il-fondi Ewropej, speċjalment fl-ambitu amministrattiv, tekniku u tal-komunikazzjoni, eċċetera jina lest nwieġeb xi mistoqsijiet li jistgħu ifeġġu speċjalment fuq il-fatti li ma tantx huma ċari li jina nisimgħu minn xnijat f'dawn l-aħħar jim. Grazzi. Grazzi, President. Grazzi l-rapporter. Grazzi għal dan il-rapport verament preċis. Ksibna ħafna tarif mill-esperjenza tijak u mill-kapaċità tiegħek. L-Onorevoli Gajer. Danke, President. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena m'għandix mistoqsijiet, iżda għandi xi ftit informazzjoni tradizzjonali jiena li nixtieq ngħaddi. Minħabba li minħabba tal-Kumitat ta' Kontroll Finanzjarju aħna verament iddiskutejna din il-kwistjoni. U jiena naħseb ukoll li ma stajniex eh, nikkonkludu xorta waħda. Xorta waħda temm il-problemi f'dan il-kontest li għandna dan ir rapport ta' inizjattiva minn naħa tal-kollega Sinjora Marinescu, naħa tal-partit tal-IPP, illi mbagħad kien hemm ukoll bidliet qawwijiet minn naħa tal-Parlament u anke f'dak li għandu xi qasam li dan ir rapport kien ukoll fuq il-kontroll budġetarju u l-Kumitat tal-Kontroll Budġetarju fil-fatt Ftijem illi din is-sena ħajm iżur il-Litwanja u is-sena id dihla mbagħad ħa iżuru wkoll iż-żewġ iż-żewġ power stations soħra nukleari aħna għażilna lajna mħabba li aħna naħsbu l-iktar li għandha problemi. Apparti minn il-għajna aħna wkoll ftiemna li rapporti sinra Marinescu kif inhu għanfassal bħalissa ma tantx nistgħu nagħmlu wisq bih. U għandna sitwazzjoni li hija daqsxejn ta' konflitt minħabba li e, sitwazzjoni li aħna iddeċidejna dwarha hija differenti ħafna minna meta mqabla ma dik tas-sur Marinescu, però aħna maħniex qegħdin fis-sitwazzjoni illi fil-fatt ngħinu lil nfusna aktar f'din il-problema. aħna irridu niddefinixxu wkoll x'ajkun it-tmiem ta' din id-diskussjoni. U din hija anke minħabba l-esperjenza tagħna ta' dawn il-proġetti illi jagħmel sens illi l partiti illi fil-fatt kellhom x'jaqsmu mal-diżarmar maż-żarmar ta' dawn il-power stations nukleari għandhom jifukaw iktar fuq dan il-punt. Jiena kont sorpris, mux għanqat nidħol fuq dettal, pero kont sorpris ukoll illi kelli l-ħames alternattiva illi kienet proposta li waslet għal minn kbir fil-proġetti u fil-fatt din kol kienet minħab kienet pożizzjoni wkoll tal tal-gvern ġifiri mhux biss il-kummissjoni jew il-kontratturi jew il-partijiet kontrajenti, iżda anka kien hemm bost alternattivi li kienu proposti minnaħa tal-Litwanja stess, issa l-problema hija illi dawn huma proġetti komplessi ħafna, ħadd ma żarma eh, reattur daqs kbir Sissa fl-Unjoni Ewropea din raġuni aħna nafu li dan il-proġett minħabba li kien daqshekk komplikat wassal ħafna dewmien u posponimenti u dan wassal iktar spejjeż naturalment. Dan kollu nistgħu nifhmu però aħna rridu naraw illi na naraw illi dan eh, mhux ħajwassal iktar spejjeż finanzjarji aħna rridu naħdmu fuq eh, eh, timetable rridu niddeċidu fuq data illi fija kollox ħajjintem, il-proġetti kollha ħajkunu kompleti. Jena nixtieq nikkollega wkoll nirrappoġġaw ukoll il-kollega Sur Torvalds, anke speċjalment fuq il-punt tal-bażi legali. Jekk aħna fuq dan il-punt ma nistgħux niftemu fuq il-livell finanzjarju nistgħu naslu għal teddida li l-flus finanzjarju fil-fatt jista' jkun propost għal periodu itwal milli suppost għal din raġuni jiena naħseb li aħna bħala Parlament Ewropew għalissa issa l-influenza tagħna rridu niżgurawha, rridu ngarantixxuha, iżda jiena nista' ngħidilkom l-esperjenza tiegħi wkoll li din hija meħtieġa ħafna grazzi. Merci mon cher collègue de ce témo. Il-President, grazzi aziz kollegi, grazzi għall-appoġġ minn kollega li żar postijiet biex tassu jarom dawn l-impjanti. bil-permess ta'kom rrit eh, nitkellem fismi u fissem is-sur eh, Sinjura Herzog. Il-rapporteru tixtieq issemmi numru ta' punti fuq dawn l-impjanti. Bat fil-qosor nixtieq nitkellem dwar uħut mill-kwistjonijiet li semma Sur Balz u Gajer li għadhom kemm semmu. L-ewwel nett. Edith Herzog nibda bl-opinjoni tagħha L-ewwel taħseb li l-responsabilità ħarija għandha tibqa' eh, f'din l-istati membri, iżda fl-istess ħin ir-responsabilità finanzjarja bejn l-istati membri u l-Unjoni Ewropea tittibqa' kif inni bħalma deċidejna fil-bidunett. It-tieni l-problema ta' dewmien u nuqqas ta' f'temi organizzattivi u strutturali fil-data ta' tmim tal-programm irridu nkunu daqsxejn iktar laxki. Fuq Zarmar stess naqa problemi anke fir-rigward il- ftejma tnaqqis anke għall-luq ta' dawn l-impjanti nukleari li jkollhom effett kbir fuq l-ekonomija ta' dawn il-pajjiżi. Il-punt li jmiss l-emenda budgetarja teknika, l-emenda teknika li qed propone fil-fatt tindirizza ammonti indikattivi U kif eh, semma l-kollega din parti mill-qafas finanzjarju multijanwali u ma nistax nistabilixxu l-ċifri diġà minn issa. Mbagħad iridu nqisu wkoll il-ħtiġijiet u l-kapaċità ta' assorbiment tal-istati membri konċernati l-allokazzjonijiet finanzjarji mħallsin mill-Unjoni Ewropea mill-budget Ewropew ma jistgħux jintużaw għal proġetti oħra tal-enerġija, għajr l-żarmar ta' dawn l-impjanti nukleari u dan hija propju dak li tixtieq tajt is-Sinjura Herzog. Nixtieq nitkellem issa fismi u nżid xi punti fuq kwistjonijiet li tqajmu. Ta' bilħaq l-ammonti ser jiġu deċiżi fl-MFF iżda nixtieq ngħidilkom li l-ammonti huma wisq il-bot minn dak li huwa meħtieġ. Biex intikom eżempju, mill-pajjiżi stess sal-2020 l pjanta ta' żarmar tal-impjant ser jkun l bżonn 880 miljun euro. Il-Bulgarija talbet għal nofs, nofs din iċ-ċifra bi wieħed ieħor 450 miljun u fil-proposta oriġinali kien hemm 208 miljuni u issa 180 miljun euro dan huma ferm inqas minn dak li huwa meħtieġ sal-2020. Għalhekk irridu nżommu f'moħħna li din l-għajnuna hija meħtieġa u din dawn l ispejjeż addizzjonali huwa dovut tal fatt li dawn l-impjanti inalqu qabel ċiklu sħiħ tal-ħajja tagħhom dan minħabba li ma kienx hemm pjanijiet tal-żarmar tagħhom u f'ħafna każijiet anke f'Kozloduj dan sar mingħajr ebda ġustifikazzjoni teknika għaliex l-enerġija nukleari dak iż-żmien meta ffirmaw il-ftehimiet ma kinux popolari fl-Ewropa, u għalhekk kien impressjoni fuq dawn l-Istati membri biex jalqu l-impjanti minħabba raġunijiet politiċi. L-ispejjeġ eċċessivi kien imwiet li ħajkun imtaffi minħabba l-għajnuna tal-budget Ewropew. Imbagħad irridu naraw il-linja baġitarja u l-pressjoni fuq l-awtoritajiet. Naqbel irridu kien hemm skadenza iżda rridu nqisu wkoll ir rekwiżiti tekniċi. Jien minix espert fil-enerġija nukleari, iżda minnem jew minnaw smajt kwistjonijiet simili u minħabba raġunijiet tekniċi trid xi tip ta' teknoloġija li tiġi implementata anke għal ehm, fuel użat li jkun hemm fil-impjanti nukleari, ma tistax taqbad tneħħih mill-lejl għan-nar, hemm rekwiżiti tekniċi li rridu nqisu. Issa l-żarmar ta' dawn l-impjanti huwa pjanat u l-Kummissjoni Ewropea hija qed tistenna li dan jiġi finalizzat sal-2013. Dan ifisser li l-pagament ta' ħari għandu jkun sa tmiem tal-2020 u jekk dan ikun il-każ qed ħalli għal 10 snin sħaħ dawn il-pajjiżi ħaħalluhom għalon it-triq fendu għal rashom u għalhekk eh, rridu noqogħdu attenti. inkluż dak li smajt minn Edith Herzog il eh, fuq domin u fuq il-ġestjoni ħażina, eċetera, eċetera, jiena wis nibżal li xi kultant qed inħaltu l-każijiet differenti. Jiena nixtieq li ngħidu li hemm dewmin f'dal każ partikolari u mhux nipoġġu l kulħadd fl-istess keffa. Għaliex naħseb li f'ċertu każijiet oħra il-programm li ġi mibawt lill-Kummissjoni Ewropea miex ħarir il-fondi jiġu allokati untużati mingħajr ebda disgwidi u l-iskeda qed tiġi segwita. Għalhekk ma nistax naċċetta li jkun hemm eżempju ħażin u kulħadd jitpoġġa fl-istess keffa. Minkejja l-fat li aħna għanna prassi differenti fil-pajizi differenti, jiena naqbel mal-kollega Dobroz li neħtieġu jkollna l-istess bażi legali għal dawn il-kwistjonijiet. Il-fatt huwa li Litwanja kellha l-kwistjoni ta' żarmar ta' dawn l-impjanti fil- ftemi ta' għall-adeżjoni rridu jużaw dan bħala bażi legali kien hemm limitu u issa hemm tiġdid ta' din id-deċiżjoni li tinvolvi l-Parlament u hemm unanimità fil-Kunsill għaliha. Naħseb li każijiet huma simili. Għalhekk nappoġġa li dawn it-tlieta jitqisu f'blażi legali waħda, l kummissjoni taqbel u għalhekk għandna jkollna bażi legali waħda għal dawn it-tliet każijiet. Grazzi. Grazzi. Jekk jogħġbok. Grazzi President. Ftit kummenti biex nitkellem bħalma għal il-kollega Bulgarija, jiena nżur dawn il-pajjiżi eh, mod regolari għanna kwistjoni simili, bl-eċezzjoni ta' dak li ġara sena ilu li fi Slovakkja mhux ser temm xogħol ta' żarmar ta' dawn l-impjanti f'dan il-qafas stipulat sal-2020 probabilment mhux ser idumu sal-2030 lanqas. Għanna bżonn tliet snin, erba snin oħra biex ikun hemm segwitu tal-qafas finanzjarju multianwali iżda il-każ spjegaħ tajjeb il-kollega qegħdin f'sitwazzjoni prekarja u l-pajjiżi bażikament qed nitkellmu huma parti mill u huma l-pajjiżi fost l-ifqar pajjiżi fossi l ifqar pajjiżi fl unjoni Ewropea. Ma jistax inħalluhom ifendu għal rashom, irridu ngħinuhom u rridu nagħmlu xi ħaġa nittamaw kif qal il-kollega anke min-naħa tal-istituzzjonijiet. Grazzi. Grazzi, aziz kollegi, sinjuri il-rapporter, il-rapport tijak wassal ħafna kommenti u kommenti huma kollha univoċi. Personalment jiena nixtieq ngħid li jiena kont mexxejt uffiċċju fi Franza fuq dan il-suġġett u meta nibdejna ninnegozjaw mal-pajjiżi ewlenin li ġew affettwati mid-diżastru ta' Ċernobil, il-mod kif l-Unjoni Ewropea se tattejn il dawk il-pajjiżi konċernati, anke l-Ukrajna, kon indirizzajnieh. Kif tista' l-Unjoni Ewropea tejn l-Ukrajna fil każ tar-reattur ta' Chernobyl kif tista' tiffinanzja is-sarkofagus tal-konkrit li kellu jala u jisġilla l-kollox ir-reattur u kif nistgħu ngħinu l-pajjiżi l-oħra. Issa f'dal każ nistgħu nagħmlu jew biex npoġġu l-aqwa standards ta' sigurtà li huma eh, eżistenti dawk tal-punent biex ngħidu hekk u kif nistgħu nżarmaw l-impjanti nukleari oħrajn ma setgħux jindirizzawhom dan il-mod. B'dan il-mod. Jiena bajt mill-qut dak iż-żmien bil-sforzi kbar u sagrifiċċji li konna qegħdin nitolbu lil pajjiżi konċernati biex jagħmlu, speċjalment anke f'dan il-każ f'dawn it-tliet pajjiżi il-Litwanja, il-Bulgarija u l-Slovakkja. L-impjanti nukleari konċernati iwaslu għal ġenerazzjoni importanti tal-elettriku u dan ifisser li jekk kanal ġala darba tjalqu l-impjanto nukleari ċittadini kollhom ħalsu darbtejn għal prezz tal-elettriku għaliex il-ġenerazzjoni nazzjonali tal-elettriku tħallit eh, tnaqset bin-nofs minħabba l luqta dawn l-impjantu nukleari u għalhekk rridu għadu attenti biex nejnu l-dawn il-pajjiżi li komplentaw dan il-programm biex bekk ibidlu t-taħlita tal-enerġija tagħhom u jżidu wkoll fl-istess ħin is-sigurtà tal-pajjiżi bl-eluq ta' dawn l-impjanti nukleari mhux daqshekk moderni. Kif fakkarna l-kollega, Litwania fit-tina nofs tas-sena diħla ħajkollha il-presidenza rotatorja tal-Konsil u il-Viċi Prim-Ministru tal-Litwanja eh, kien lest iftar kuntatti u kien imħasseb ħafna dwar il-problemi li kien hemm fin-negozjati tal-budget bejn il-Parlament u l-Kunsill. Dan tani l-opportunità biex il-lestih minn qabel nafu li din hija xi ħaġa li għandna nevitaw iżda hija kwistjoni li tista' terġa' titqajjem is-sena diħla ma meta jkollkom il-Presidenza. Naf li l-Litwani għandha tħassib tagħha taħt l-MFF mod partikolari u anke fuq din il-problema ta' żarmar tal-impjanti nukleari li kien lest li jitkellem fuq b'mod iddettaljat flimkien ma diskutejniex il-bażi legali b'mod dettaljat iżda waċar li pajjiż li lest għandu fl adba tal-bib tiegħu il-presidenza rotatorja tal-Kunsill ma jistax joqgħod ifettaq fuq bażi legali li jagħti rwol sħiħ lill parlament Ewropew għal konsultazzjoni. Din għalhekk irridu niflu sew irridu naraw għala Litwanja indirizzat bil-problema tagħha spontanjament fil-protokoll. Iżda naħseb li fir-rigward ftejim tarġulija bil-awtoritajiet tal-Litwanja għandhom jappoġġaw l-iktar proposta demokratika u l-iktar proposta effettiva. Il-rapporter tixtieq tagħlaq id-dibattitu ftit kommenti fil-qosor. Se ċertu punt ninsabu bejn il-basla u xrita għaliex nafu li ekonomikament mhix fattibbli li ma jkonnix data ta' eluq għall-lokazzjoni ta' fondi, iżda minna l-oħra nifhem il-kwistjonijiet ta' sigurtà Nismajna smajna mis-Sur Kalfin u stasni jekk din ma tiġix indirizzata b'mod xira. Naf ser jiġri għaliex jiena kont ġurnalista u mort f'Ċjoljan Binksk fejn kien hemm esplużjoni f'dan l-impjant partikolari fil-ħamsinijiet u mhux ħanispjega bil-mod li jtiġi bil-ħsibijiet li jgħadu li minn qoddim rasi bħalissa, imma ma nistawx nibqaw natu laxja ta' kuljum l-dawn il-pajizi għal dejjem naħseb li issa fil-Germania, il-kollega spiega tajjeb bil-Germanis din il-kwistjoni. Skużawni tajt il-President, jgħid il-President, grazzi ħafna. L-skadenza l-emendi hija għada fl-10, nivvotaw fuq dan fil ims miss fit-28 ta' Novembru u bekk nippermettu li l-Kumitat titre jivvota bl-opinjoni tagħna fit-18 ta' Deċembru. Grazzi għal dawk li baqgħu sal-aħħar tal-aġenda, temmejna l-aġenda niltaqgħu fit-28 ta' Novembru. Nala illa.